Chers collègues, Aziz euh, kollegi, grazzi ħafna ka ġobkom ħudu postkom. Skużani li qed nibdew naqra tard. Nixtieq infakkarkom xi tibdiliet illi konna għamilna l-bira għall-aġenda tal-lum. L-ewwel net il-punt 11 iġifieri dak li għandu l-emendi fuq il-rapport ta' Sinjura McIntyre se jkun trattat wara il- punt 22 anzi 21 Et il s'agit de euh, euh, un projet de huwa abbozz ta' rapport ta' inizjattiva ta' Sinjura McIntyre fuq eh, l-ambjent għal dawk li huma l-intraprizi. Mbagħad it-tieni bidla li nkludejna l-bira kien ir-rapport eh, fl-aħħar tal-xogħol tagħna bħall aħħar punt kien wara l-punt 25 il-punt 13 li suppost kien previst tal-bira fuq skambju ta' femiet fuq in negozjati mal-Kunsil dwar il-Fond tal unjoni Ewropea għal persuni l-iktar fil-bżonn. Is-Sinjura e, Costello hija ir-rapporter nirringrazzja. Mela, qabel is-sessjoni tal-vot morru għal punt 14 fejn hemm bżonn illi nittrattaw il-protezzjoni soċjali għal kulħadd inklusi il-persuni li jaħdmu għal rashom. Eh, inizjattiva tal-Kummissjoni tagħna fejn ir-rapporter hija Villija Blinkeviċute tija intuħ anzi il-kelma għal-mendi u l-emendi 44 emendi u 27 emendi ta' kompromess. Anzi, sinjura rapporter, nadilek il-kelma. Għacċu, għacċu, pirmininke, pirmawse dekoju. E, Grazzi ħafna. L-ewwel net nixtieq nirringrazzja il-kollegi kollha illi resqu l-emendi tagħhom hemm 144 u 29 bħala kompromess dawn l-emendi jinkludu il-premessi kollha u kważi il-paragrafi kollha. U aħna intqajna ma' Shadow Rapporteur fi Strasbourg il-ġimgħa li għaddiet u diskutejna dawn l-emendi għal kompromess. Jiena nirringrazzjom tax-xogħol eċċellenti tagħhom tal-ispirtu ta' kollaborazzjoni. F'din il laqgħa aħna eh, diskutejna 27 u eh, zidna tnejn fl-aħħar verżjoni ta' kompromess nixtieq nressaqhom mela l-ewwel wieħed fuq il- eh, premessa ġeqa. Din nitkellmu hawnhekk fuq min eh, jaħdem għal rasu illi fl-2012 presentaw 15% ta' suq ta' xogħol tagħna u għalhekk parti kbira sostanzjali il-persuni jaslu ta' sikwiet illi kollom dan l-istatut ta' persuna li taħdem ar-rasa. Għaxek isolvu il-qat ta' żmien twilu jina għandi eh, ħafna emendi simili li ġbarnijom fiħed. Umbat fuq il-parti ġrida 5a illi tbidel xiftit eh, l-emenda oriġinali ta' persuni iktar anzjani fuq is-suq tax-xogħol għandhom ħafna esperjenza dawn in-nies u ma nistawx nikonsidrawhom bħala xi pis soċjali u għalhekk jiena nappoġġa l-amenda nittama l-kollegi l-oħra jkunu jaqblu ma dan il-kompromess. Biex nagħmel taqsira nixtieq ngħid ukoll illi waqt din il-laqgħa ta' rapporter, shadow rapporters il-ġimgħa li għaddiet aħna qbilna fuq il-biċċa l bira tal-kompromessi u l-biċċa l bira tal-kwistjonijiet kienu fuq l-armonizzazzjoni tax xi tfisser Eh, persuni taħda mar-rasa u għalek għana diskutejna u kol tal-access għall-informazzjoni ta' min jaħdem rasu u dak li għanna bżon namlu biex ikunu jafu id-drittijiet li jistaw għawdu minnom huma. Elementi ta' kompromess u kol jistabilixu l-kompetenzi tal-istati membri u kif kol ta' dawn il-persuni ġifir l-loqsma fejn l-istati membri jistaw jaġixxu f'kooperazzjoni u naqs nittama nistaw naslu għal ftejim fu dawn l-axħar emendi ta' kompromess għandhom xaqsmu l-imsiħba soċjali. Nishti illi ċerti kollegi tal-IPP kunu jistaw jappoġġaw dan il-kompromess għax huma u ħafna emendi fuq l-imsiħba soċjali. Batna il-biraħ fil-ħodu t-tini verżjoni ta' dawn l-emendi lil shadow rapporters kollha u jiena provajt niġbor proposti kollha li konna diskutejna qabel magħhom u issa nistenna l-proposti tagħhom u l-kummenti ta' Shadow Rapporter u nittama illi nkunu nistgħu nifinalizzaw kollox fil-ġranet li ġejjin u nkunu nistgħu nippreżentaw il-rapport ġimgħa id-dieħla u jiena nistenna sa' il-kummenti. Grazzi ħafna. Mela, li huma il-kollegi li jixtiequ jagħmlu intervent fil-binjo Nadilek il-kelma. <coughs> Firstly, like... Thank you. Grazzi l ewwel net nishtin ringrazzi rapporter għaxol taħħa nixtieq niskuża ruħi tal-li marna xilix namel din il-laqa ta' shadow rapporters il ġimgħa li Jiena kont qed immexxi wieħed mill-kwistjonijiet li konna u kienet problema lek u għamilt kommenti fuq il-kompromessi hawnhekk, però jekk dan ma jkunniex biżejt ħin nkun nista' l bil-miktub iktar il-qudiem. Jina ressa tkifat inti numru ta' amendi u bosta minnom tieħdu intlaħu minnaħa tal-rapporter. L-ewwel net nixtieq ngħid ukoll importanti li s-sigurtà soċjali għall-istat hija importanti u dinja kompetenza tal-istat membru, pero fija nsibu kol livell ta' koordinazzjoni fuq livell Ewropew. Tini net ridu nevitaw li nagħmlu kummenti ġenerali wis rigward il-sistemi ta' sigurtà soċjali fl-ħdan l-istati membri u jien issa kontent aktar bil-lingwaġġ li għandna fil-kompromess ċewde biex jirrifletti dan l-aspett. Fuq kompromess de ma tantx naqbel mal-lingwaġġ qed jiġi użat fl-aħħar sezzjoni u nippreferu li naraw il-klim widening and glaring imneħħija u din tista' nistgħu nbidlu ngħidu could lead minn flok. Fuq kompromess F nix ningrazzja lil rapporter tal-li laqas l-amenda tijaj għalli din tista' tkun utli. Jina naħseb li dan jiprezenta il-mod kif aħna tinħossuna dwar definizzjoni dwar eh, xogħol indipendenti fals u naqblu kol ma kompromessi oħra dew emme u naqblu kol fuq dak li ntqal fil-laqa ta' xedu rapporters l-aħħar laqa u anki forsi nistaw inkomplu narfu il-benefiċi ta' l-anzjani li jibqaw fuq is-suq ta' xogħol mod volontarju, speċjalment meta jikkonsidraw it-trasferiment ta' ħiliet. Fuq kompromesson nixtieq nżommu l-aċċess għal garanziji iktar milli ngħidu biss garanzija dan għaliex is-sigurtà soċjali f'bosta stati membri tiddependi fuq l-istatus tal-persuna konċernata u tista' tkun ukoll kondizzjonata għalhekk rridu nirrispettaw il-kompetenzi tal-istati membri f'dan il-qasam fuq kompromess pen nħoss li tajb li najdu unjustified dismissal li dal-klima du jiġi applikat għal matul il-periodu ta' tqala u għalek tajjeb li namlu dan għalxin kera ħser nispiċċaw b'sitwazzjoni fej persuna minħabba li tkun ila tiġi mkeċċija mixol minħabba mġiba ħażina. Aħna da mhux lantana. Aħna rridu nappoġġaw bosta mill-kompromessi U jina ħser nibat il-komplement għal kommenti tiegħi bil-miktub. Kif tafu dawn il-kommenti tiegħi kienu partikolari, kienu speċifiċi u dak kollu li nistgħu naqblu fuq preżentament. Grazzi. Grazzi. Issu ġegor. Köszönöm szépen, én is üdvözlöm kicsit. Grazzi tassew, jina u kol, nilqa il-fat li jahna nistaw nindirizzaw dan ma dan rapport propju, ta' inizjattiva propja, u fil-fat dan it jimlax u għaxawnek aħna edin nitkelmu dwar protezzjoni soċjali fl-Ewropa, naħseb il-protezzjoni soċjali għal kulħadd hija xi ħaġa li tittiġi indirizzata. Ma rridux ninjiraw il-fatt li ta' bilħaq dan huwa saġġett li jaqa' taħt responsabilità tal-Istati membri u rridu naħqlu fuq għanijiet ta' bażi volontarja. Ta' bilħa jiena mhux se noqgħod eh, nidħal f'ħafna dettalji fil-fatina grat li l-ġimgħa li għaddiet irnexxilha niksbu kompromessi bosta mill fuq il-bosta mill-kussjonijiet, però jiena naħseb li minissa sal-5 ta' Diċembru se nkunu nistgħu nilqu ftehim ukoll, grazzi. Grazzi. Eh, tirrispondi, Signora Porter. Ċi pirminika, xtik labai trumpa. Iva, grazzi Signora President, mela fil-qosor ħafna nishtiq nirringazza li sur Benjon u il-kelima l-oħra u naħseb illi il-kommenti ta' sur Benjon se jkunu eh, utli ħafna għax xul ulterjuri tana. Grazzi ħafna lilek. Mela, għabbażi ta' dak li għadna kem smajna se nivvotaw il-5 ta' Diċembru. Il-grupp liberali u koll għandu xie aġġustamenti xie għamel minnajr ma jdajjeb fil-kondizjoniet ta' protezzjoni, specialment għannisat għala. U għalek bdejna naqra, kena naqra dawmin, mela bdejna ma issa għanna xiftit zmin għal dispożizzjoni tagħna il-gruppi jaqblu illi nieħdu l-aħħar punt fuq l-aġenda tagħna, jiġifieri meta se nitkellmu fuq il-FEAD, negozjati mal-Konsil tal-Fond tal-Unjoni Ewropea għal persuni l-aktar fil-bżonn, l-essur eh, rappresentant tal-Grupp Soċjalista eh, ma jaqbilx, ma nistgħux nagħmluh, mela f'dan il-każ nistgħu nagħmlu forsi l-AOB e Mela bħala AOB Nista biss ngħid li naraw is-segwitu tad-diskussjoni tagħna tal aob li għadni kemm semmejt il-bieraħ. Għax-xogħol ta' koordinaturi bil-laqa mal-Kummissarju Andor għal dawk li huma l-imsieħba soċjali kif għat il-bira fid-9 ta' ottubru kien hemm laqat ta' koordinaturi fejn il-koordinaturi kollha qablu biex ikollhom skambju ta' femiet mal-Kummissarju Andor fuq l-implementazzjoni ma' l-imsieħba soċjali u qablu wkoll biex jippubblikaw eh, komunikazzjoni għall-istampa wara din il-laqa din il-komunikazzjoni ċit imqasma l-ġimgħa li għaddit u wara il-laqa stess li kienet il-ħamis filgħodu u il-gruppi tkellmu fuq id-diffikultajiet tagħhom biex jappoġġaw il-komunikazzjoni kif ġiet proposta u għalhekk se tiġi pubblikata dalodu ħodu eh, fismhom u fil-kuntest tax-xogħol li sar hekk naħseb illi kulħadd ikun jista' jidentifika ruħu ma dak illi jkun hemm miktub u jekk tridu tagħmlu xi telefonata għandkom ħames minuti għax xina se nibda il-votazzjoni fil- dissa u nofs il-speċini għall-interpreti sibqaw fis-sala minna ma jamlu xejn għal ħames minuti imma ovvjament aħna bil-fors irridu nżommu ma l-aġenda u eh, l-ħinijiet allokati. Grazzi.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 Si c'est le cas, nous allons... Mela, jekku l-kas, mela, semmorru għal-punt 15, iġifiri il-votazzjoni tal-abbozz ta' opinjoni fuq ir-rapport għal seba' u tmien rapporti ta' progress tal-Kummissjoni Ewropea dwar politika tal-Koeżjoni tal-Unjoni Ewropea u rapport strateġiku tal-2013 dwar l-implementazzjoni tal-programm għal bejn 2007 l-2013 din nitkellmu fuq abbosta opinjoni mill-kollega tana Adam Koza. Issa fuq il-paragrafu wieħed, emenda numru wieħed, de Marianne Arkin euh, avec une correction technique en plus. U huwa żball tekniku. L-emenda wieħed eh, rapporter favur, favur kontra sensjonijiet adottata. Mela paragrafu wieħed eh, emenda ta' Elizabeth Schroeter eh, rapporter Iva le kontra sanzjoniet adottat. L-emenda tlieta ta' Antigoni Papadopoulou Eh, rapporter Iva kon, favur kontra sanzjonijiet għaddiet paragrafu wieħed, amenda erba, stess autur, amenda orali, memx oġezzjoni, kulħadd huwa favur, issa amenda erba favur kontra astenzjonijiet adottata bil-emenda bil-fom. Paragrafu 2, kompromessa erba gruppi, Emenda bil-fom, hemm xi ħadd kontra? Le, mhux il-każ. Mela kompromess A kif ġi mibdu favur kontra stenzjoniet adottat. Issa, paragrafu 2, emenda 9, Antigoni Papadopoulou, għaddiet. Eh, emenda 10, stess autur, eh, favur kontra stenzjoniet adottat issa. Paragrafu 3, kompromess B, erba punti favur kontra stenzjoniet għaddit. Issa amenda 13 Papadoplu favur kontra sanzjonijiet adottata. Paragrafu 3 dejjem kompromess de żewġ gruppi favur kontra astenzjonijiet għaddit. Paragrafu 4 ċe erba' erba gruppi favur kontra astenzjonijiet għaddit. Issa għanna il-paragrafu 4, il-emenda 18, Papadopoulou favur kontra astenzjonijiet għaddit, emenda 19, Sessatur favur kontra astenzjonijiet għaddit, 20 favur kontra astenzjonijiet mela tajab ħafna il-votazzjoni miftuħa. Kulħat vota, votazzjoni maluqa mela 30 favur, 31 kontra, sinsonniet wada u għalek għaddit u prosit li rapporter. Issa, punt 16 nubotaw fuq spezzjonijiet ta' xol effikaċi pala strategija biex jitejbu il kondizzjonijiet ta' xol fl-Ewropa. Qegħdin kemmu fuq abbozz ta' rapport tal-kollega Jutta Steinruck. Paragrafu 1, kompromess ċe, erba gruppi favur kontra astenzjonijiet għaddit. Dejjem paragrafu 1, kompromess ċe A, minu favur kontra astenzjoniet, għaddit. Issa paragrafu 1, emenda 45 ta' Pupakis u ehm, vot distint mela l-emenda kollha kemmi 45 mingħajr il-klim reorganization of favur kontra astenzjonijiet għaddit l-ewwel parti. Issa min huwa għal organization or favur kontra astenzjoniet maddiċ. Issa paragrafu wieħed 46 eh, karima deli favur kontra stenzjonijiet għaddit. Paragrafu 2 kompromess D erba gruppi favur kontra stenzjonijiet għaddit. Issa paragrafu 2 pu pakis b'żewġ partijiet l-ewwel parti mingħajr il-klim arising partly from relations minu favur kontra astensjonijiet għaddit tini parti minnu favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Paragrafu 3 kompromess E, erba gruppi minnu favur kontra astenzjoniet għaddit. Dejjem l-istess paragrafu kompromess E A, tlet gruppi favur kontra astenzjoniet għaddit. Issa paragrafu 3, 55 fil-libbula favur kontra astenzjoniet għaddit. 56 popakis favur kontra astenzjoniet għaddit. 56 deli favur kontra astenzjoniet għaddit 58 eh, deli favur kontra astenzjoniet għaddit paragrafu 4 amenda 59 Thomas Handel favur kontra astenzjoni ta' ditt. Paragrafu 4 as 60 Jutta Steinrock emmu eh, kol emenda orali memħat kontra Favur kontra sensjonijiet għaddit. Paragrafu 4 dejjem. 61 il-rapporter favur kontra sensjonijiet għaddit. 62 il rapporter favur kontra sensjonijiet għaddit. Paragrafu 5 63 biex eh, kunem tneħħija daw kollha li kontribu kompromess F ma jistax jivvota mela 63 minu favur kontra astenzjonijiet maddeċ min u favur kompromess fm minn erba gruppi favur kontra stenzjonijiet għaddit. Issa naslu għal paragrafu 6 l-istess situazzjoni, emenda ta' tneħija 70 eh, minn sari minn u favur kontra astenzjonijiet maddeċ kompromess G minn tled gruppi u favur kontra astenzjonijiet għaddit. Issa paragrafu 7 52 eh, minn għantimlolli Kristensen minnu favur kontra stenzjoniet se verifikaw fuq l-emenda 80. Eh, Stajna sajtu t-votaw, nala l-votazzjoni, 16 favur, 18 kontra, maddiċ. Paragrafu 8 akka minn erba gruppi minnu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 9 eh, kompromess i minn tlet gruppi favur kontra astenzjonijiet se niċċekkjaw fuq il-kompromess i. Kulħadd eh, vota votazzjoni maluqa. 22 favur, 12 kontra, għaddit. Maġġoranza kbira. Mela paragrafu 9, issa mir rapporter eh, sanzjonijiet għaddit. Issa sur Popakis eh, għaddit, issa paragrafu 10, eh, kompromess je minn tlet gruppi għaddit, u wara paragrafu 10, 99 eh, mill-rapporter favur kontra astenzjonijiet se niċċekjaw. Votazzjoni miftuħa fuq 99. Kuħat vota votazzjoni maluqa. 16 favur, 16 kontra, maddiċ. Eh, men tar-rapporter ukoll minn favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 11, tlet amendi eh, għatneħija li ma ħallux li kuna votazzjoni fuq il-kompromess eh, kemmin u favur, kontra, astenzjonijiet maddeċ. Issa l-kompromess kej minn tlet gruppi u favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Issa paragrafu 11, 106, minn skadizka u oħraj minn favur kontra astenzjonijiet għaddit, issa paragrafu 12, kompromess L, tlet gruppi favur kontra astenzjonijiet għaddit. Mela, Fu dan il-paragrafu dejjem 12 l-emenda eh, Disa huwa kompatibbli favur kontra astenzjonijiet ma' Issa kompromess essa minn tliet gruppi favur kontra astensjonijiet għaddiet issa paragrafu 12 113 eh, ta' Olle Christensen favur kontra astensjonijiet għaddiet 114 Karima Deli favur kontra astensjonijiet għaddiet paragrafu 13 kompromessa M minn tliet gruppi favur kontra astensjonijiet għaddiet. Issa paragrafu 13 il-kompromess N minn tliet gruppi favur kontra astensjonijiet għaddiet. Issa il-paragrafu 14, menda ta' tneħħija li ma jistax imbagħad votaw fuq il-kompromess o minu pavur kontra eh, assunzjonijiet fuq 118 maddiċ. Paragraf 14, euh, toujours le compromis O présent. Compromis O, mentlet tlet gruppi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 Mela, issa. L-emenda ta' 122 ta' Thomas Handel huwa kompatibbli favur kontra stenzjoniet maddeċ. Issa l-paragrafu 14, 124 ta' rapporter favur kontra astensjonijiet għaddit. Paragrafu 15, kompromess P minn tlet gruppi favur kontra astensjonijiet għaddit. il-paragrafu 16, kompromess Q, tlet gruppi favur kontra sezzjoni ta' dit, paragrafu 17, se situazzjoni kompromess R, tlet gruppi favur kontra sezzjoni ta' dit, sa paragrafu 140 eh, ta' Olle Ludwigsen favur kontra sezzjoni ta' dit. Eh, mill 140 ta' Regne għaddit, issa ġoġbat 142 favur kontra għaddit, Paragrafu 17a kompromess anzi B kompromess esset let gruppi favur kontra stenzjonijiet għaddit. Paragrafu 18 kompromess tet let gruppi favur kontra stenzjonijiet għaddit. Paragrafu 19 emenda ta' tneħija minn Sari Essajjaħ l-emenda 150 ma tistax mbagħad votaw fuq kompromessu favur 150 eh, kontra astenzjonijiet maddiċ. Issa kompromess u minn tled gruppi favur kontra astenzjonijiet għaddit. Issa wara l-paragrafu 12 eh, eh, satax, skużawni, naslu issa l-paragrafu 20, kompromess vet, let gruppi, um, għaddit. Issa paragrafu 21 166 ta' Denuta Jaslogiska u ta' signora Sislevska li bat li kompromess we minu favur 166 kontra sezzjonijiet ma' deċ li kompromess we minn tlet gruppi favur kontra stenzjonijiet għaddit. Issa paragrafu 22 minn Karima Deli 171 ġi irtirat imma hemm l-emenda 102 Njura Jaslewska u Snjura Skritzlewska għatneħija li jaqbat li kompromess X jew xe min huwa favur kontra astenzjonijiet maddiċ issa l-kompromess xe minn tliet gruppi favur kontra astenzjonijiet għaddit. Issa paragrafu 23 kompromess Y minn let gruppi favur kontra assenzjonijiet adottata. Issa paragrafu 23 ta' eh, Filip Bujom 182 għaddit. Paragrafu 24 kompromess Z minn tlet gruppi favur kontra astenzjonijiet għaddit. Issa paragrafu 24a minn tlet gruppi favur kontra astenzjonijiet adottata. Addit. Issa, paragrafu 24, Juta Xtrajnik 188, favur kontra astenzjonijiet adottata. Issa, dejjem paragrafu 24, minn Karima Deli 189, favur kontra astenzjonijiet. Se niċċekkjaw fuq 189. votajtu l-koll, votazzjoni maluqa, 21 favur, 15 kontra, astenzjoni wahda bitxar għaddiet. Issa, paragrafu 25, hemm tlet emendi għatneħija, 191-192, illi jumbat eh, ma tkunx tistaw tivvotaw fil-kompromess bebe minn tlet gruppi IPP, e SND, LD u l-ħodor. Minnu favur dawn l-emendi ta' suppressjoni ta' tneħija kontra astenzjonijiet dowx Issa l-kompromess BB minn dawn l-erba gruppi li għadni kem semmejt favur kontra astenzjonijiet għaddit. Issa paragrafu 26 tlet emendi ta' tneħija 196, 197, 198 favur kontra astenzjonijiet ma dawx, kompromess ċeċe minn tliet gruppi favur kontra astenzjonijiet għaddit. Issa, paragrafu 26 minn Karimadelli, 202 eh, u Iva, 202 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Paragrafu 27 żewġ mendija tneħija 203 sarja sajja erba ċaba ori Għabati għal kompromess dede minn huwa neħija favur kontra maddiċ, issa kompromess dede minn erba gruppi favur kontra stenzjoniet għaddit. Issa paragrafu 27 eh, disa Thomas Handel favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Paragrafu 28 erba emendi għat 210, 211, 213 ma jħallux t-vota fuq il-kompromess EE e, minu favur, minu kontra, astenzjonijiet maddowx. Kompromess EE e, minu favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Issa, paragrafu 29, ħames emendi għat 216, 217, 218, 219, 220 minn Esaja Becker Bach Ori Jazlika u katarzina. u Zridlowska. Mela, min u favur kontra astenzjonijiet se niċċekkjaw fuq it-neħja tal-paragrafu 29. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. Mela 19 favur, 17 kontra. Il-paragrafu 29 jitneħħa. Issa se niġu għal viza u għal emenda wieħed ta' Thomas Handel biex ikunem eh, ċetunu wara 33 minu favur kontra stenzjonijiet issa fuq il-premessa A Kompromess A minn erba, erba gruppi favur kontra stenzjoniet għaddit. Issa wara il-premessa A emenda 6 ta' Filip Bujon favur kontra astenzjoniet għaddit. Issa premessa A dejjem l-emenda 27 anzi dispeċini 7 tajt il-kellima stess autur favur kontra astenzjonijiet adottata. L-istess fuq 8 ta' karri madeli favur kontra astenzjonijiet se niċċekjaw. qed nivotaw fuq l-emenda 8, rapporter taqbel votazzjoni mif miftuħa ma hemm bżonn li soċjalista jisparixxi. Mela, il-votazzjoni maluqa. Tminja 28 favur, sitta kontra, mela ma kien hemmx bżonn li niċċekkjaw. U issa naslu għall-emenda 9 ta' Thomas Handel minnu favur, kontra, astenzjonijiet, se niċċekjaw mela fuq numru 9. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. 15 favur, 16 kontra, ma ġietx adottata u hawnhekk kellha kellna bżonn niċċekkja issa għaxa fil-bujom minu favur kontra astenzjonijiet ma ġiċ. 11 Thomas Handel favur kontra astenzjonijiet ma ġietx emenda 12 ta' Filip Bujon minu favur kontra astenzjonijiet għadiet. 13 Thomas Handel favur kontra astenzjonijiet għaddiet Issa fuq il-premessa B, emenda 14 mem xalfejn ikun eh, nivotaw għax eh, tiswija lingwistika morru 15 Thomas Hendem il-favur kontra stenzjonijiet għaddit. Issa 16 eh, Jutta Steinrock, favur kontra stenzjonijiet għaddit, 17 Regne favur kontra astenzjonijiet għaddit 18 Deli favur kontra astenzjonijiet għaddit 17 Rapporter favur kontra stenzjonijiet għaddiet. Issa premessa ċe kompromess B erba gruppi favur kontra stenzjonijiet għaddiet. Issa premessa D 22 ta' Joslewska u Skridlowska favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Issa premessa D e, Karimadeli favur kontra astenzjonijiet se fuq 23 votazzjoni miftuħa. Stajna nivvotaw, votazzjoni maluqa, 19 favur, 16 kontra, astenzjoni waħda u għalek għaddit. U wara il-premessa d 24 ta' regna favur kontra astenzjonijiet għaddit. Minu favur kontra astenzjonijiet se niċċekjaw. Nitkellmu fuq 24. Naħseb għaddiet votazzjoni maluqa. 16 favur, 16 kontra, 4 astenzjonijiet le, maddiċ. Issa emenda 25 Steinruck favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 26 se niċċekkjaw fuq il-25 votazzjoni malu uh, miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni maluqa. Favur 27 kontra 8. Ma 27 favur, 8 kontra, xaġa ġara għaxuwa ċar li issa ġiet adottata ma nafx ġara e, xi e, sigriet hawnhekk. Mela, dejjem premessa E issa 26 ta' Popakis emenda bil-fom m'hemmx e, ħadd kontra mela jiena mpoġġi għal vot minnu favur kontra astenzjonijiet se niċċekkjaw fuq 26. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. 16 favur, 20 kontra, ma deċ. Issa emenda 27 ta' Amer Costello, favur kontra astenzjonijiet għaddit. 28 Karim Madeli, favur kontra astenzjoniet għaddit. 29 ta' Rapporter, favur kontra astenzjoniet għaddiet, 30 ta' Pupakis, Memenda bil-fom memħat kontra, kif ġie mendat favur kontra stazzjonijiet għaddiet 31 Karima Deli favur kontra stazzjonijiet għaddiet 32 tar-rapporter favur kontra astenzjonijiet għaddiet 33 tar-rapporter favur kontra astenzjonijiet niċċekjaw fuq 33. Votazzjoni miftuħa, kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa favur 16, kontra 16, assenzjoniet 4 maddeċ Issa 34 ta' rapporter favur kontra astenzjoniet maġiċ uh, eh, maddeċ 35 ma' rapporter favur kontra astenzjoniet maddeċ Issa amenda 36 ta' rapporter b'amenda bil-fom minu favur kif ġi mibdul kontra astenzjonijiet għaddiet. 37 tal-rapporter favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 38 tal-istess autur favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 39 stess autur favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Issa mela nara rapport kollu kemmu b'mod elettroniku votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. 22 favut 13 kontra ma kienx hemm astensjonijiet. Prosit li rapporter C'est très contente. Kontenta ħafna. Issa punt 17. Ir-rapport tal-inizjattiva tal-Kummissjoni tan-Nisa nipotaw fuq il-migranti nisa mingħajr dokumenti finjoni unjoni Ewropea se nivvotaw Eh, parir tal-Komissjoni kif eh, ġiet minn eh, Martin Kessler. Issa paragrafu wieħed erba' gruppi minnu favur minnu kontra stenzjonijiet adottat mbagħad il-paragrafu wieħed amenda B minn erba' gruppi favur kontra stenzjonijiet għaddiet. Mbagħad il-paragrafu seba' favur kontra astenzjonijiet għaddit emenda 8 tal-istess autur favur kontra astenzjonijiet għaddit issa emenda 11 tal-istess autur favur kontra astenzjonijiet għaddit issa paragrafu 2 kompromess ċe tlet er, erba gruppi favur kontra astenzjonijiet għaddit Issa, paragrafu 2, emenda 16 ta' Liza Jakonsari favur kontra astenzjonijiet maddeċ. 17 ta' Juta Steinrock favur kontra astenzjonijiet għaddit. Issa 18 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Paragrafu 3 kompromess D minn erba gruppi favur kontra astenzjoniet għaddit. Issa paragrafu 3, 22 ta' Martin Kessler favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 23 eh, ta' Steinruck favur kontra astenzjonijiet se niċċekkjaw, se niċċekkjaw mela il-vot huwa miftuħ. Kulħadd ivvota. vota 20 favur 16 kontra għaddiet issa għamenda 24 ta' Klodet Abela Baldacchino favur kontra astenzjonijiet għaddiet paragrafu 4 kompromess E minn tlet gruppi Elizabeth Schrotter tixtieq titkellem fuq il-kompromess E. Iva? Zun sind gegen das Ore Amendment. Est-ce que vous avez... Euh, il faut trois personnes... Mela, emson ta' tlet persuni biex ikunu kontra amenda morali. Am orali. Ovvjament, eh, bl-intervent tal-pubbliku li mhux awtorizzat, ovvjament. L-emenda orali ma ġietx aċċettatu għalhekk il-kompromess E mingħajr l-emenda orali imma huwa mressaq minn tliet gruppi minnu favur kompromess E kontra astenzjoniet il-kompromess ġi adottat. Issa paragrafu 5 amenda 28 minn Martin Kastle ir-rapporter favur kontra astenzjonijiet adottat. Amenda 29 ta' Liza Jakonars huwa kompatibbli favur kontra astenzjonijiet adottat se niċċekkjaw l-emenda 29 votazzjoni hija miftuħa. Votil voti klu. Mela 15 favur, 17 kontra, 4 astenzjonijiet, l-emenda 29 ma maddeċ. Issa kompromess eh, erba gruppi favur kontra astenzjonijiet għaddit. Issa Amenda 31 minn Papadopoulou favur kontra astensjonijiet adottat, issa 32 minn Steinruck favur kontra astensjonijiet se niċċekkjaw fuq il-32. Mela pivoti l-Vatiklu? Votazzjoni maluqa 16 kontra 17, 16 eh, favur, 17 kontra, 4 sezzjoniet ma' Issa eh, amenda 32 ta' Steinruck eh, favur kontra astenzjonijiet adottata il-34 ta' Nadja Hirsch favur kontra astenzjonijiet. Dawn votazzjoni miftuħa. Tumma pivotilu voti klo. Votazzjoni maluqa. 30 favur, 5 kontra, zoċ astensjonijiet, prosit li rapporter Nous en venons au point euh, 19. Ela sanaddu għal punt 19. Li għandu x'jaqsam emenda d-direttiva tal-Konsil tal-2010-18 tal-Unjoni Ewropea minħabba l-bidla fl-istatus tal-majot. Ġew irtirati żewġ amendi, amenda 2 u amenda 5. artiklu 2 u artiklu 3 jina prezentajt erba amendi wieħed 6-8 u 9 li huma identiċi u għandhom x'jaqsmu ma' argument komuni u għalhekk nixtieq nivvutaw fuqhom issa stess. M'għandkomx interpretazzjoni? Tajt il-President? And better again? Issa ħjar imma ġejja ħirġa' Mela, tajjeb u isma, mela lissa nistaw nimxu. Amanda, wieħed sitta tminja disa dawn rridu nivutaw fuqhom flimkien favur kontra astenzjoni tad-diet. Artiklu wieħed. Amenda 13 minn Elizabeth Schroeder i minnu favur kontra astenzjonijiet mad diet. Issa amenda seba dawk ma favur kontra astenzjonijiet għad-diet. Amenda 2 din ġitir tirtirata, u għalhekk nivvotaw fuq amenda 10 Missur sur Tirolien minnu favur kontra stazzjoni ta' dit, kotazzjoni 5, amenda 3 minnu favur kontra stazzjonijiet għaddiet, fuq premessa wieħed, amenda 11 ta' Għalhekk issa nivvotaw fuq amenda eba minnħata rapporter dak ma favur kontra stazzjonijiet għaddiet. Premessa 2, amenda 12, mis-Sinjura Elizabeth Schroeder, il-rapporter wa kontra, minn favur kontra, stenzjonijiet, maddiċ. Amenda 5, din ġi tirtirata, u għalek nivutaw fuq la bozz e amendat. Il-votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota l-votazzjoni magħluqa. 13 favur, erba astenzjonijiet, erba kontra, ma nix astenzjonijiet mela raddiet. Issa nivutaw fuq il-leġizlazzjoni, jekk kif għanna vot elettroniku, kullħat tivvota, il-votazzjoni maluqa, 31 favur, erba kontra, ma nix astenzjonijiet. Grazzi tassew. Mela għalek issa nistaw naddu għal punt 20 fuq l-agenda. Dinija abbosta opinjoni minn eh, Kumitat Imko. Din huwa rapport fuq inizjattiva propja dwar integra tal-konsenja tal-pakketti għat-kabbir tal-kummerċ elettroniku fl-Unjoni Ewropea. U għalek ser nibdew, nivvutaw fuq la bosta l-opinjoni jekk kif ġiet infasla mis signora Steinruck. Mela għanna l amenda minu favur kontra stenzjonijiet għaddiet. Wara paragrafu wieħed għandna amenda erba minn ħata rapporter u oħrajn dawk ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 2 kompromess B minn erba' gruppi dawk ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 3 kompromess C erba gruppi minu favur kontra astensjoni ta' diet, paragrafu erba, umnek nishtiqu neħu eh, paragrafu 10, missinju sajjar, dak ma favur kontra astensjonijiet. Ma Paragrafu 4, kompromess D, dak ma favur kontra astenzjonijiet Għaddiet. Paragrafu 5, kompromess edha ma favur, kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 6, kompromess F, minn tlet gruppi dok ma favur, kontra astenzjoniet għaddiet. Wara dan, paragrafu 5, amenda 18 mir rapporter Għamnek għanna talba għal votazzjoni maqsuma, nadu għal-ewel nivutaw kull ewel sessjoni. U għalek sanaddu għal Equal Pay for Equal Work, dak ma favur għal ewwel sezzjoni, dak ma favur kontra astenzjonijiet. Naħseb din ma ddiċ. Pero ser nivvutaw, ħanerġaw niverifikaw b'mod elettroniku mela nivvutaw fuq l-ewwel parti ta' emenda 18. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. vota Il-votazzjoni maluqa, mela 17 favur, 18 kontra, maddiċ. Pero rridu nivuta fuq it-tini parti. għalek ser nivuta fuq it-tini sezzjoni, sa' t-tini parti ta' din l-emenda, pero rridu niddeċidu fuq l-emenda orali. M'hemmx oġġezzjonijiet f'dan ir-rigward u għalhekk nivvutaw fuq it-tieni parti minn favur kontra astenzjonijiet. Din m'għaddiċ. Amenda 23 sur Kessler, minn favur kontra astenzjonijiet għaddiet, għamenda 24 mis Njuta Strajner ku uħrajn, minu favur kontra astenzjoni ta' għaddiet, għamenda 25 mis l-istess nis dawk ma' favur kontra astenzjonijiet ma' Il-votazzjoni fuq l-abbozza l-opinjoni għandna votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota l-votazzjoni magħluqa. 31 e, favur, 4 kontra, m'għandniex astenzjonijiet, nifirħu lill rapporter tagħna. U għalek issa nistgħu naslu l-aħħar parti aħħar votazzjoni li hija l-emenda li jridu jmorru fidejn il-Kumitat tal-Affarijiet Legali u m'għandhom rapport ta' inizjattiva propja. U dawn qed iħarsu lejn il-programm Refit. Però dan ukoll qed iħares lejn il-komunikazzjoni mit 2 u 3 ta' ottubru ħata tal-Kommissjoni għanna amenda minnħat tal-SND, jek ma' favur, kontra, astenzjonijiet. Għanni verifikaw b'mod elettronik fuq l-ewwel amenda, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota l-votazzjoni magħluqa. 27 favur, 8 kontra din ġiet adottata. Wara paragrafu 5, paragrafu 2, minnaħat tal-SND għanna amenda orali, ħatma jġazzjona, Għaddin l-amenda orali, dak ma favu kontra astenzjoni ta' diet. Paragrafu 10, amenda 3, dak ma favur kontra astenzjoniet adottata. Paragrafu 10, dak ma favur din ġem l-SND kontra astenzjonijiet adottata. Paragrafu 10a, amenda 5, minnaħat l icr dak ma favur kontra astenzjoniet ma' dietx Paragrafu 11, amenda 6 ħata tal-essendi dek ma favur kontra astenzjonijiet. Maddiċ. Wara paragrafu 11, għanna amenda 7 ħata tal-ħod, parti tal-ħodor dok ma favur kontra stenzjonijiet. Maddiċ. Issa għanna verifika elettronika l potazzjoni miftuħa. Hawnhekk qed nitkellem fuq amenda seba' minnaħa tal-Partit tal-Ħodor. Kulħadd ivvota l-votazzjoni mal-luqa. 16 favur, 18 kontra u di maddiċ. Bat paragrafu 12, paragrafu 8 dak ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. L-istess paragrafu inċisu wieħed umbat għanna minn t disa minnaħa ta' snd jok ma' favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Inċis snin ta' l-istess paragrafu, amendat 10, dak ma' favur kontra stenzjoniet ma' diċ. Inċis 4, l-istess paragrafu amenda 11, imnaħat tal-essendi dak ma' favur kontra stenzjoniet għaddiet. Paragrafu 12, Waranċi serba, amenda 12, talba l-votazzjoni maqsuma mela ser nivvotaw fuq l-ewwel parti, li umbat tajt start business dawk ma favur kontra astenzjonijiet ser ikonna eh, verifika elettronika l-votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota l-votazzjoni magħluqa. L-ewwel sezzjoni ġiet adottata 20 vot favur. Issa nivvota fuq it-tieni parti dawk li ma favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Paragrafu 12, inċis 5, minn da 13, dak ma favur kontra stenzjoni ta' d dit paragrafu 12a, minn 14, mill sijar, dak ma favur kontra stenzjonijiet. Għanna ser nivutaw mot elettroniku għan verifikaw. Votazzjoni miftuħa fuq għamend 14. Tu pivoti l voti klu. Kulħat vota, votazzjoni maluqa. Għanna seba favur, 120 kontra mela maddiċ. Amenda 15 meta l-essendi għanna minn dorali. għar l minn dorali? Għanna oġġezzjoni għal minn orali għalek. Amenda 15 għar l minn orali dok ma favur kontra astenzjonijiet. Għaddiet. Amenda 16 minn ħatta l-essendi dok ma favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Amenda 17 l-istess grupp dok ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Amenda 18 l-istess grupp dok ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Amenda 19 minnaħa tal sijar wara paragrafu 17 dok ma favur kontra astenzjonijiet maddiċ. għalik għana wasanna l-tmim ta' dawn l-amendi li ju għalek ser jitresqu l-Komitat tal-Affarijiet Legali biex jistudjawhom. U hawnhekk għahna temmejna sessjoni tal-votazzjoni, u għalhekk issa se nerġgħu l lura u mmorru għal punt 11 fuq l-aġenda. Punt 11 huwa la bozz tal-opinjoni għandna Rapporta inizjattiva propja dwar l-Unjoni Ewropea kif tista' tikkontribwixxi għal ħol inta ambjent ospitabbli biex l-intrapriżi, negozju u negozji ġodda joħolqu l-impjieg. Ta' bilħa dan huwa bozz ta' opinjoni li ġi infassal Miss Sinjura McIntyre aħna għanna numru gbar ta' amendi li jumbat ikonna niddiskutu nat kelma mill-ewel rapporter Grazzi tassew, Signora President. Aħna kif jaf kulħadd dinja dan huwa rapport ta' inizjattiva propja ta' kif l-Unjoni Ewropea kif tista' tikkontribwixxi sabiex ikollna ambjent ospettibbli għall intrapriżi u negozji u negozji ġodda biex jinħollu l-impjieg. L-ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzja lil membri għall amendi tagħhom aħna kellna interess kbir f'dan ir-rapport kien hemm 276 amenda mifruxa fost il-gruppi kollha u tabilħa paragrafu wieħed biss fir-rapport kollu kemmu li ma kellux eh, amenda kontrih. U ta' bilħaq jiena nasab dan ġara dak kien il-każ għaliex eh, ħadd ma kien eh, interessat fil-programm ta' ħolqien però xorta waħda huwa importanti uħut mill-emendi, jew inkella uħut mill-paragrafi aħjar najtek, kellhom madwar disa amendi fuqhom u għalhekk ikolli ngħid li hemm ħafna lok għal kompromess għalli xin nasab l-axar ħagġa nishtiqu namlu nivvotaw fuq 276 e, emenda individuali. U għalek jien naħseb li ser ikunem ammont ta' jiena kont kontenta mens bin-numru ta' amendi u kont u wkoll bil-ispirtu ta' kooperazzjoni li kellna fil-grupp. U kien hemm numru sostanzjali ta' amendi li jiena pittost kont kontenta li nappoġġa. Kien hemm numru ta' fajt interessanti bħal Think First, Think Small First u kienem kol kwistjoni tmeħa tal-Kommissjoni li identifikaw l-aktar liġi diffiċli, l-aktar eh, għaxar liġi diffiċli fiħda l-Unjoni Ewropea. U għalek importanti wkoll li narfu numru ta' opinjonijiet li aħna kellna diġà opinjoni fuq dan is-suġġett u aħna qegħdin nibnu wkoll fuq dan ix-xogħol. U għalek l sfida tiegħi ili noħolqu kompromessi li kulħadd ikun jista' eh, jaċċetta hemm bla dubju lokal eh, li nilħu dan lan. U bat għanna u koll il-kompromessi dwar l-aċċess għal finanzjament li ninkorporaw u koll l imprenditorialita feħdan is-sistemi edukattivi, l-finanzjament tal-Unjoni Ewropea, il-nisa li kunu iktar bħala imprendituri u il-ħarsin fuq xogħol u anki l-ħarsin tas saħħa Rridu nħarsu wkoll il-premessi u l-paragrafi li għandna u aktar milli jkollna kompromess twil. nasab tkun aktar faċli naqsmu l-paragrafu fit-tnejn u ġifrina unek qed nħares li naħdmu ma' shadow rapporters u anki li inqassam il-proposti tiegħi fuq il-kompromessi ġifri qabel il-laqta shadow rapporters u jien qed nittama li din issir il-ġimgħa li ġejja jew inkella fi Strasburgu. Għalhekk jiena Herqana ħafna li nisma il-kommenti tal-kulħat fuq dawn il-proposti. Grazzi. Grazzi, Is-Sur Binjon kieġbok. Anzi, Alessandro Serka sumbat wara, Sur Binjon. Grazzi ħafna, Signor President. Mela, eh, qed inkomplu bid debattitu tal-bira fuq ir-refit, din huwa suġġett illi jara l-konsiderazzjoni kollha għax ovvjament dan huwa favur l-intraprizi u l-iktar uh, mod żgur biex nistgħu uh, eh, ovvjament noħolqu l li tant għandna bżonn fl-Ewropa imma hemm bżonn ukoll illi nimraw ukoll eh, b'saqajna u bajnejna wkoll. U hemm bżonn illi konna sintesi bejn il-flessibilità li hija meħtieġa li jeħtieġu l imprezi u s-sigurtà illi ovvjament hija il-bażi is-sinsla eh, tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja. U għalhekk jiena nixtieq ngħid li sinjura McIntyre illi minn grupp tiegħi ovvjament ġustament li dan ir-rapport għax huwa parti illi waqt imorru lura qod naraw l-aħħar parti l-oħra tal-monita il-reversi ġon daqstam u għalek it-kelmu għonek fuq il-xol temporanju u kol, mżon nawraw da kollu b-spirtu eh, kostruttiv u s-signora McIntyre, Warlof Sinar, dan huwa eh, suġġett li u kol l tal-parlament, eh, mżon l-inkomplu biex ikunem konsens kbir fis-sala u anke fil-15 ta' Mejju l-2012 batrajna il-konsekwenzi li kienem eh, għal tnaqis tal-piżijiet amministrattivi biex hekk insegu li konna dottrina tajba għax dan huwa punta ta' ftim. Mbagħad biex naslu għalih dan il-punt ta' ftim u ovvjament irid naraw mhux li konna mitalba li neħħu eh, dawn il-piżijiet amministrativi mhux ta tant punt imma lem ir-riski, ir-riski stess ta' dawk huma l-standards ukoll u tal-aġenda ta' nisu u kienet naram anki ma' Sinjura McIntyre li żgur ta' taqbel miegħi illi namlu l-iktar sforzi nistgħu maħniex eh, bżonn naraw dan riskju tal-standards u nista' u għax Sinjura McIntyre bisem il-grupp tiegħi jekk hemm kontradizzjoni bejn il-flus u l-intraprizi, il kummerċ is saħħa tal Eh, l imbekati b'espressjoni kastiljan ovvjament mżonna f'mirinajt b'għati partit Soċjalista ma nkunux nistgħu najdu illi nistaw npoġġu l-flus għabel il-saxħa tal-ħaddiema għax dan huwa għalina fondamentali u dritt fondamentali tal-persuni u għalek din l-emenda numru wieħed illi Singur Guterres Prieto u jien firmajna u importanti ħafna għax se eh, tadi tendifika il-red line tal-grupp tagħna ma nistgħux navvanzaw iktar minn dak illi eh, eh, għamilna u għalhekk meta nitkellmu fuq il-working time ma nistawx najdu biss li għedin flessibli imma ħna għed nittamaw illi qed nistennew anzi direttiva tal komissjoni diġà fl-2013 fost kellna u suppost irriżolvi il-problemi tal-Qorti tal ġustizza illi tkellmet fuqha fit-test tal-liġi. Walek eh, dan hija biċċa kbira tal-problema li għandna għalissa hija l-simetrija bejn dik li għandha d-direttiva u dak il-sentenza tal-Qorti tal ġustizza li bżonn nirrispettaw għalhekk li naħseb illi bżonn illi ngħidu illi ma tkunx ħaġa tajba illi neħu l-ofsinhar dan din direttiva eh, fuq il-dan tip ta' xogħol temporanju part-time u għalhekk naħseb illi hemm bżonn illi ngħidu illi jiena ngħid li dan huwa sforz biex mun nistgħu naslu għal xi ftehim li jkun wieħed tajb. Sinjura McIntyre niggarantik li aħna se naħdmu biex nsibu kompromezz imma Sinjura McIntyre ngħidlek ukoll illi mill-grupp tiegħi illi jekk l-ura ma nkunux nistgħu fuq dawn il-standards bażiċi tal-ħaddiema, speċjalment meta tnamlu referenza għas-saħħa tagħhom. Grazie ħafna. Ehm, merci. Avandoni la parola fil Benjon, Benyon, est attirer tassew, qabel ma nagħti l-kelma lis sur Benjon, nixtieq niġbed l-attenzjoni lill gruppi politiċi li il-sessjoni ta' votazzjoni kienet waħda iqsar mill-li jina kontet nistenna u għalhekk il-votazzjoni saret iktar malajr millina kont ippjanajt eh, f'dik li l agenda isem numru ta' politiċi li jixtiqu jkunu fostna għal punti tal-aġenda li għanna unittama li huma jkunu fostna. Ġifri, assistenti, ċemplu l-deputati ta'kom sabiex ikunu jistaw, ikunu għawnek mill-aktar fis sabiex jattendu għal punti li eh, jixtiqu jitkelmu fijom. Subenjo, Iva da fissem eh, Sur Debaker li mux jgħat fosna prezentament. Filippi xie jiringrazzja li rapporter għax l kolla taħħaf f'dan il-fajl anki l-istqarja li għamlet li l-fat li l-semmizu ma sinsta tal-ekonomija tagħna u l-istati membri li diħol u l-qafas neċessarju li tajjeb u koll ċansa l-imprenditur biex ikun jista jibda ehm, b'negozji ġodda. Aħna nemnu li wara kollox aħna dejjem appoġġejn l-SMI Swissa għandna bżonn eh, pjanit konkreti l-Ewropa tit tassikura li jkollna politika li taġevola l-SMI u tpoġġihom bħala l-ewwel priorità għalhekk Filip resa amendi biex jibdel ċertu kwistjonijiet marbuta mal-SMI l-ewwel net li ntejbu l-aċċess għal finanzi mod sostenibbli li ma jkunx miżura medda qasira ta' żmien ma li nattiraw investiment u kapital, edukazzjoni ta' livell loli, b'sistemi kwalifikati bħal anki għall liema li kunu adattati għal ħtiġijiet ta' eh, ħiliet fin-negozju u anki li norbtu flimkien l-imprenditorjat ma' l-sistema edukattiva. Iridu nassikuraw kol leġizlazzjoni ġdida fuq livell eh, lokali, Ewropew u reġjonali ma jpoġġix aktar pis fuq l-SMEs. Li konna u kol suq ta' xol flessibli li kollu kol safety net ħajja ta' xogħol li tkun bilanċjata li tiġbor aktar nies fis-suq ta' xogħol u bekk tara li konna id ta' ħidma biex najdu għek li tkun aktar bilanċjata pero li kol aktar ħiliet. Jina ħerqan li niddiskutu l-amendi fil-ġimat li ġejjin. Grazzi. Euh, Sergio Gutierrez Poeto. Et ensuite, est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention Mem, xaħatiħol forsi jishtiq jitkellem euh, fuq rapport ta' signora McIntyre? Le. Mela, Sergio Guterres. Iva, grazzi ħafna, Signora President. Mela, aħna rajna eh, tajab ħafna l-emenda, l-emendi kollha li ġew ippreżentati fuq dan il-bozz ta' rapport u qed naraw li hemm ħafna denominatori komuni u hemm bżonn illi ovvjament b'sforz minn ħadd rapporter nistgħu naslu għal ftehim fuq dawn l-emendi kollha għax jitkellmu fuq il-problemi li għandhom jiffaċċjaw dawn l-intrapriżi biex ikollhom aċċess għal kreditu biex hekk eh, ikollhom ukoll attività li tkun sostenibbli eh, fuq eh, medja medja ta' żmien u simplifikazzjoni tal-liġi Ewropea komunitarja li għandha potenzjal għal dan il-suq waħdini u aħna nasbu li nistgħu naslu għal ftehim anke min-naħa tar-rapporter fuq dawn il-kwistjoni mhumiex biss bħala problema imma ovvjament m'għandhom xejn xaqsmu ma dak illi huma il-problema ta' l-intraprizi biex noħolqu il-xogħol u hemm kwistjoni toħra konnessi. U jiena rajt mal-koordinatur tiegħi tal-Partit Soċjalista dak li huma l-ħinijiet tax-xogħol u direttiva l-oħra m'għandha xejn x'taqsam ma' simplifikazzjoni u burokrazija imma biss bi telf ta' drittijiet li huwa dibattitu ieħor u m'għandux xejn x'jaqsam. Walek il-Grupp Soċjalista ressa emendi ta' tneħħija mal-grupp tal-ħodor u ma' xi deputat ieħor eh, fuq din l-emenda x'nikkonsidrawa kif kont qed ngħid li nixtiequ s-simplifikazzjoni tal-burokrazija u t-telf ta' eh, dittijiet hemm differenza enormi hemm baħar jaqsam u għal daqstant jekk ikun hemm ħafna simijiet hawnhekk fuq kull tip ta' fajt li nistgħu forsi ntejbu għal dak li hija kwistjoni, situazzjoni tal-intrapriż speċjalment tal-SMEs, ovvjament dejjem nitkellmu fuq drittijiet konsolidati tal-ħaddiema hemm ħafna emendi li nistgħu naqblu bihom niskemmu fuq il-kultura tal-entrepreneurship, tal-ħolqien tal-impjiegi, u għalhekk hemm kif kont qed ngħid firxa kbira biex inkunu nistgħu naqblu. Imma naħseb li huwa importanti li s-sinjura rapporter meta tasal għal kompromess fuq dawn il-kwantità kollha ta' emendi id stess tagħmel sforz biex nevitaw ukoll il-polemiċi speċjalment għal dak li hija l-Kummissjoni tal-Impjiegi u nirringrazzja wkoll għal kollaborazzjoni biex nassu għal dan il ftim u ikonna rapport tajjeb illi żgur mhux forsi għax kien hemm ovjament ovvjament minħabba illi ninkludi affarijiet illi kif kontent ngħid mhux suppost jaqgħu taħt il-kappa ta' din dan it-tip ta' rapport. Grazzi ħafna. Grazzi lilek. t kommissjoni tixtieq titkellem? Is-Sur Peruzzi. Eh, merci, Madame la Présidente. Grazie ħafna, Signor President. Fil-qosor ħafna. Ovvjament, aħna edin fasi kruċali għax qed naraw sinjali wkoll ta' tkabbir imma minkejja da hemm żewġ punti li ħasbuna l-ewwel net il-kwistjoni tal-investiment għax mux għet eh, jasal un bat l-impiegi għax sekonna krizi għax sekonna rikupru tal-attività għal ma jkunem rikupru fi xol u għal dan il-raġuniet il-kwistjoni tal-Komissjoni għafas li ti permetti l-intrapriz mod partikolari l-SMEs li jinvestu fl-Europa għet isir iktar kruċali. U għalek nishtiq najt li fid dawl tal konsillu Ewropew ta' frar li ġej li se jkun dedikat għal kompetitività u l-politika industrijali l-Komissjoni se tressa kontribut illi se jindirizza dawn il-punti tal eh, dan il-qafas u tal-ħolqin ta' eh, ix-xogħol. Grazzi ħafna, Signora Rapporter. I just want to say Jien nixtieq ringrazzjar il kulħadd tal-kontribuzzjoni pożittivi li għamlu u nixtieq anke eh, nikkalma eh, dawk li huma mħasbin fuq il leġiżlazzjoni fuq is-saħħa u sikurezza. Eh, kien hemm xi emendi, u però jiena il-qajtom dawn il-punti fuq is-saħħa u s sikurtà. L-idea hija li għanna nissemplifikaw kemm jista' jkun biex ikollna livell aħjar iktar oli ta' prevenzjoni u ta' konformità. Għal daqstant se jkun hemm ħafna lok għal kompromess. Naħseb li ħadd ma jkun sorpris ek najt illi nishtiq inżommom dawn li dejat fil-paragrafu tijaj għal daqstant ma nishtiqx naċċetta dawk l-emendi li jixtiequ jneħħu dawn il-biċċiet. Però barra minn dan kollox huwa pożittiv u jiena nħares bil-ħerqa biex naħdem mal-Shadow Rapporters. Grazzi. Grazzi ħafna. Mela sera mizaw l-emendi eh, l-17 biex nivvotawu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 sur l-amiljorazzjoni la La din nitkellmu fuq il-kooperazzjoni mtejba bejn is-servizzi pubbliċi tal-impjiegi. Din nitkellmu fuq l żam f'dan l-istadju ta' 50 emenda illi ġew imresqa fuq la bozz ta' opinjoni ta' Federik Darden. Għandilek il-kelma. Merci, President. Grazie ħafna, Signor President. Nixtieq l-ewwel net nesprimi il-parir pożittiv wara l-inizjattiva tal-Kummissjoni li għandha bħala għan li ssir uffiċjali l-azzjoni ta' talim fu eh, netwerk informali dawn l-aħħar żmien u kif għad intem xi ħamsin emenda fuq dan l-abbozz ta' rapport li ġew imresqa xi ħut minni stess u l-oħrajn wara l-ewwel inizjattiva u għal dak li huma dawn l-emendi jiena għandi pjuttost pari pozittiv. Jiena ser nistruttura xiftit dawn l-emendi fil-fatt se jkun hemm l-ewwel dibattitu fuq l-analiżi tal-emendi fuq in-numri ta' networks. U hawnhekk hemm bżonn li wieħed ikun jaf illi f'ċerti stati membri il-kompetenza leġislattiva hija intranazzjonali u għalhekk hemm bżonn illi nsibu ekwilibrju bejn il-ħtieġa illi nirrappreżentaw dawn il-livelli ta' kompetenza u l-ħtieġa illi nżommu network li ma jkunx kbir wis, effiċenti u nżommu um, ehm, vod deliberattiv biex ovvjament ikun hemm l-ugwaljanza. Dan huwa l-ewwel suġġett diġà kelli l-opportunità illi nitkellem ma' Sur Becker u hemm rotot li ġew riflettejna xiftit fuqhom fuq l inizjattiva għaż fejn ukoll kien hemm di tip ta' diffikultà u sibna tibdila nistajna nagħmlu. Zotres zaktur, que les di des U kien dan jirigwarda anki partijiet oħrajn barra mir rappreżentanti e, ispetturi ta' xogħol. U rridu naraw kif nistgħu anki ninkludu dawn il-partijiet kollha. Ninkludu l-esperjenza tagħhom kollha, e, forsi nistgħu intuhom anki status ta' osservaturi. il kommissjoni għal xejn hawnhekk aħna għamilna lista u inkludejna anki operaturi ta' settur privat uh, u tkun verament ħasra illi neskludu il-kontribuzzjonijiet privati. Irridu naraw kif nistaw kooperaw ma dan it-telet grupp, apparti il-membri u l-korpi id-distribuzzjoni tal-kompetenzi u tal-atti delegati. Hemm ħafna differenzi li eh, mbagħad jiġu jidru fil-emendi xiħut minnhom eh, irridu e neħulhom il-proċedura ta' adozzjoni bil-atti delegati u komitoloġija, irridu naraw x'pożizzjoni irridu nieħdu fil-komitat tagħna u F'kull każ hawnhekk il-Parlament hemm bżonn jikkonċentra sew fuqha di biex nevitaw problemi u hekk nistgħu neħilsu minn din l-idea tal-atti delegati allura inkunu nistgħu ninkludu bħal alternativa l-indikativi fit-test, l-indikaturi fit-test, aħna lesti nagħmluh dan u dana irridu najduħ b'mod ċar. U U dan eh, u importanti li nsemmu fit trialogu għax naħseb il-Kunsill se jkollu pożizzjoni differenti. Dawn huma kollha affarijiet li rridu naffrontaw. Jiena qed nitkellem fuq il-kompromessi li għandhom jiġu prezentati l-5 ta' Deċembru għal vot fil-Kumitat, u mbagħad il-President tajt fid-9 ta' Deċembru. U jiena disponibbli għal eh, Shadow Rapporteurs biex nitkelmu fuq dawn l-emendi u aħna sa nitkelmu l-pitada biex nitkelmu fuqhom daw. E, signora De Becker. Is-Sur e, De Becker. Grazzi, President. Nishti jiena nintroduċi l-approċ tiegħi pozitif fuq il-xogħol ta' rapporteur illi kellu hawnhekk stampa komplessa ħafna fuq l-indipendenza ta' ċerti korpi tal-istati membri eh, fuq dak li għandu xaqsam mal-għanijiet tagħna ta fl europa Naħseb illi dan huwa sinjal pożittiv ħafna. Illi hemm xi oqsma illi mhumiex definiti b'mod ċar fir-rapport tal-Kummissjoni U naħseb illi dan huwa approċċ pożittiv ħafna. Illi ħadna aħna eh, fil-grupp PPE u biex nitkellmu fuq u hemmhekk. Hawnhekk qed eh, eh, nippruvaw noħolqu netwerk għall-amministrazzjoni tal-PES. U bla dubju hemm operaturi oħra, servizzi ta' impjegi privati u anki strutturi reġjonali li mhumiex dejjem nazzjonali. U meta nqisu kull ma kellna fuq dak li għandu x'jaqsam mal-ġestjoni tal- nistgħu eh, nistaw naraw li kien hemm network sħiħa ta' dawn il-PSs, network informali, u ma nixtiequx aħna infixklu dawn il-networks pozitivi illi diġa jeżistu u rapporter u ħrajn u koll għandhom approċ pozittiv ħafna fuq dan. Jina nemmen illi huwa possibbli illi il-bazi differenti li għanna biex natu impigi bluzu tal-PS nistaw aħna namluħ iktar effiċenti għax f'ħafna stati membri għadhom ma waslux fejn xtaqu. U għol daqstantina nirakomanda din l-inizjativa. Benjon Umbat Lambert. Grazzi, President. Jena naħseb il-Komissjoni proposta tajba f'dan il-qassam li nistaw aħna nibnu un saħħu l-istrutturi diġa jeżistu għal daqstan taħna nħossu li idea tajba di. Għabbażi ta' dan kella xi ftit emendi xieħut minnhom edin biex jenfatizzaw l-importanza li naqsu il-livell ta' għad fost iż-żaza. Emżon anki naqsmu l-prassi, l-aħjar prassi, l prassi Eh, u li untom taħriċ eh, biex ikunu jistaw eh, jitħarġu, jitħlu fissu ta' xol. Anki rapprendistati u ma huma ukoll jersqu lejn dawn l-aniet. Il-network għandu jikopera ma' dawn i servizzi ta' impiegi privati u eh, se jżid l-effettività anki ta' din il-proposta f'xi stati membri. U jiena naħseb illi eh, anki l-kommenti ta' Sur Becker jaqblu miħaj. U rridu anki nevitaw il-vojt. Eh, nilqa il-kommenti inizjali tar-rapporter u nħares bil-ħera lejn il xogħol maħom miaw fuq il-kompromessi. Lambert. Umbat wara Thomas Mann. grazie President, jena u koll nishtiqni nirringrazzjaħ il-Darden għal-ħidma tijaw u jena u koll kontenta niddiskuti il-kompromessi. Aħna mill naftit mendi. Għax naħseb li jem kwestjonijiet ċoħe li mumma l-organizzazzjonijiet u networks illi għandhom rabta u plima mod. Waħda minn dawn l-osma kellhom eh, rabtiet ma' organizzazzjonijiet li rappreżentaw in-nies għada u xuħut mill-proposti u ma' kif jaħdmu dawn mal-autoritajiet reġjonali u lokali. Għax nafu li l-analiżi hija korretta li f'ċerti stati membri din hija sistema aktar deċentralizzat. <coughs> u in-networks għandhom dan eh, juruħ U importanti fid-diskussjoni naraw x'inhuma l-organizzazzjonijiet l-oħrajn illi il network jistaw eh, jorbtu fuqom biex ma nirdupjawx ħafna xogħol. Eh, u peress li aħna hawnhekk għandna qudiemna test legali, l-approċċ li aħna s-soltu jkollna li ma ma ndaħlux wis affarijiet fit-test legali li mhux se jkunu neċessari. Naħseb illi hemm bżonn ngħidu xi ħaġa fuq il qat fost iż-żgħażagħ u rridu anki niftakru illi f'ħafna stati membri eh, dina mhijiex l-iktar kwistjoni importanti, hemm oqsma oħrajn u gruppi oħrajn illi huma rappreżentati b'mod sinifikattiv kif eh, deġa semma, dawk li huma aktar il-bot mis-suq ta' xogħol, rridu niżguraw li jkun hemm xi ħaġa xi kliem li jista' jaħdem mod ċira u jinkludi dawn id-differenzi ħafna u kif diġat jiena nħares bil-ħerqa biex naħdem fuq il-kompromessi mar-rapport Thomas Mann. Grazzi, President. Jiena nappoġġa l-kommenti pozittivi ta' dawk li għalu qabli, dawk li tkellmu qabli, Jane u Frederick għamiltu ħidma eccellenti u importanti anki illi l-IPP jappoġġa dawn il-proposti. Nimmaġina illi l-IPP kun jistajati l-approvazzjoni tiegħu għax hemm esperjenza fl-Awstrija u mal-PSIS irrodu nizguraw li ħana namlu nibnu pontijiet bejn il-privat u l-pubbliku. U l-pubbliku mhux l-uniku settur. Rridu nizguraw illi l-esperienza anki tal-PSs privati eh, juru l pistaħom U naturalmenti huma monitorati f'ħafna stati membri, ma l-kooperazzjoni hija importanti. U ġin Lambert għandha raġun it-tieni punt irridu nizguraw illi dana ma jkunx biss eh, ħaġa li t-rigwarda zaza. Eja e importanti għall-inizjativa ta' zaza, 6 biljuni, pero fil-PS hemm oqsma oħrajn, hemm gruppi oħrajn mira li hemm bżonn eh, nidentifikaw u narfu u rridu aħna nindirizzaw gruppi oħrajn, għadu ma sarx kull, kull ma seta jsir. L-emenda 62 tajt li mannix mandux ikonna lista ta' prioritajiet għandu jkollna objettivi per rridu nitalmu wkoll għabbażi ta' standards. U għala maħniex inħarsu nikkonsidraw il-prioritajiet, nistaw nitkelmu fuq iż-żaza għada nis oħrajn li jixtiqu prioritajiet differenti għal daqstant eh, fuq 62 nista anki naċċetta, però mal-shadows naħseb li nistaw verament nikoperaw b'mod interessanti. Hemm xi ħadd ieħor li jixtieq jitkellem? Le? Kummissjoni tixtieq tgħid xi ħaġa fuq dan? Le? Tajjeb, mela nerġgħu nisimgħu mingħand ir-rapporter. <clears throat> Grazzi. Nirringrazzja l-kun mint kellem anki tal-li tkellmu b'mod favorevoli fuq la abbozz tiegħi. U wara li smajt eh, dak li jintkom għattu naħseb illi verament aħna jirnexin eh, nsibu kompromessi biex anki nirriflettu il-proposti tal kummissjoni Issa biex najċa ħaġa nerġa fil-qosor fuq il-kwestjoni tal- ħolqin ta' network biex jieġilet kontra il għad fost iż-żgħażagħ. Din għandha tkun priorità, però dan ma jfissirx illi aħna rridu ninjoraw gruppi oħrajn, nies oħra e, illi e, e, huma qiegħda. U naturalment, attualment, is situazzjoni hija differenti f'pajjiżi differenti se tkun differenti fil-futur u rridu nizguraw li konna test eh, li ħares l-qoddim għandu jkonna prioritajiet iva l eh, eh, fost iż-żazax, pero mux huma biss, irridu nkunu eh, miftuħin lejn gruppi oħrajn. Però l-prioritajiet huma importanti u aħna rridu ninkluduhom uh, fir-rapportana. fis fil-ġranet li ġejjin aħna naħdmu issa biex nippreparaw il-kompromessi. Inti tixti titkellem fuq il-punt ta' Thomas Mann? Tnejn u fuq din l-emenda illi tirrigwarda eh, reazzjonijiet li kelli mill-Kumitat tar-Reġuni mm, stidnuni nieħu sem f'dibattitu u aħna maħniex qegħdin eh, namlu inħarsu il-kompetizzjoni bejn il-PSs u għadak illi kelli f'moħħi meta għamil din l-emenda. Tajjeb. Mela nistaw nalqu b'dan il-punt fuq l-agenda. Naturalment mbagħad inħarsu lejn elementi ta' kompromess. E, fil ħamsa ta' Deċembru hija l-iskadenza, mbagħad nistgħu nivvotaw fil-laqa straordinarja annuali fid-disa ta' Deċembru. Melissa naddi għal punt 23. Is-sitwazzjoni ta' drittijiet fondamentali fl-Unjoni Ewropea fil-2012. Nixtieq nagħti il-mikrofonu lil Sur Koza Eh, biex jitkellem anki fuq il-31 emenda li rigwardaw il-pozizjoni eh, tijaw. Grazzi ħafna tal-li tajtni il-mikrofonu. Kollegi, u veru kif inti għat li kienem 31 emenda kienem tlet membri attivi ħafna eh, fissem il-ħodor il signora Lambert u il-soċjalisti Signora Schipper. U jiena wkoll għamilt għamil zewċ, eh, preżentajt żewġ emendi. Nixtieq ngħid xi ftit kelmtejn fuq il-fatt li aħna m'għandniex problemi bil-ħin għax eh, imxejna mal-ajr kena laqa ta' shadows u rajnijom kolla l-emendi u mannix problemi gbar. L-emendi kolla ħlif wieħed jew tnejn, waħda jew tnejn, ma jippreżentaw l-ebda problemi. E, infatti se noħorġu bżewġ proposti ta' kompromess li għabbażi tagħhom naħseb li l-gruppi kunu jistgħu jaċċettaw u darba li ġejja li nidħol iktar fil-font f'dan il-kwestjoni, nistgħu naraw illi però hemm e, xi żewġ emendi li nixtieq nitkellem fuqhom issa. Il-ħodor tal-buni għal emenda orali. U jgħet nitkellem fuq l-emenda numru 15 u naħseb li tkun aċċettabbli għax rigwarda trattament uguali u, u tisħaq fuq l-importanza u titkellem fuq direttiva, però direttiva oħra wkoll. U jiena proponejt li għandha tkun anki din inkluża Umbat hemm emenda oħra problematika forsi nkunu nistaw nsibu soluzzjoni. U din hija l-emenda 22 minnaħa tal-grupp soċjalista. Jiena nifhem l-intenzjoni ta' din l-emenda. Però naħseb illi Peress ma nix sfera ta' kompetenza, ma nistawx aħna nieħdu passi tangibli. E, Inħoss li din hija ħaġa ta' tħassib. mbagħad hemm punt ieħor illi li tiġi ċarat. L-emenda numru 13, eh, 30, skużawni, illi tirrigwarda il-Karta Soċjali Ewropea, tamal referenza ċoħe din il-karta. il karta Jiena tajta tajta daqatajn li tratta, tajtu daqatajn dal-ħodu u eh, rajt il-karta ta' drittijiet fondamentali u referenza u naħseb li nista' nappoġġa eh, din l-emenda 30. Għal daqstant mill-31 emendi eh, prezentati nista' ngħid li nista' nappoġġa 29 minnhom u hemm eh, xi kompromessi li diġa qbilna fuqhom. Għal daqstant l-intenzjoni ta' kull emenda ġiet ċarata u jiena għandi stampa ċara tal-fatt li dawn kollha kemm huma qed jagħtu valur miżjut. u jiena żgur li l-Komitat Libe ikun jista' jaċċettom. Aħna qed nitkellmu fuq il- problemi soċjali b'mod partikolari u il- Eh, il-feedback minn għant il-kollegi. Grazzi. Birgit Sipell u bat wara Jean Lambert. Grazzi tassew. L-ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzja l-Sur Koxa għal rida tiegħu sabiex jikkoopera anki fuq din il-kwistjoni, fuq dan il-fajl u nista' nikkonferma li dak l-għandu xi mal-amendi li tresqu m'hemmx problemi bar dak li għandi xi dibattitu. Hawnhekk aħna qegħdin nitkellmu dwar id-demokrazija, l-istat ta' dritt u drittijiet fundamentali tal-bniedem. Dan huma bażi importanti ħafna. Da ma nistgħux ninjurawhom. U għalhekk dawn importanti f'dik li eh, impjieg ukoll. Aħna rafna numru ta' kwistjonijiet, però nixtieq insemmi uħut minnhom. Eh, u nisħaq fuqhom u dawn sibhom kol fl-amendi tagħna ir-rispett ta' dritti ta' trade unions, l-awtonomija tagħhom, dak li ju ftejn kollettiv u anki il-libertà ta' moviment tal-ħaddiema kemm ta' żewġ sessi fl-Ewropa u din hija waħda mill-akbar kisbiet tal-Unjoni Ewropea u b'mo partikolari sminijiet diffiċli aħna rridu nidvefendu dan id-dritt u għalhekk irridu nkunu ċari dwar dan kollu. Nixtieq ukoll li nsemmi id-diskriminazzjoni. Aħna rridu nkomplu niġġieldu d-diskriminazzjoni u għalhekk tkun ħaġa tajba għalhekk id-direttiva kontra d-diskriminazzjoni tista' tiġi ratifikata mill-Kunsill Nishtiq ukoll nirringrazzja l-rapporter tal-li appoġġat l-amenda tagħna numru 30 Rigward 20 jina perswaza li fil-laqali nis aħna ser konna diskussjoni issandi mistoqsija rapporter fuq amenda numru 14. Għalix il-biraħ aħna sibna lingwaġġ eh, eh, Ressaqna lingwaġġ ġdid batnielu u forsi jekk inti tista' tagħtina tweċiba qasira dwar jekk u x'lest jaċċetta dan il-lingwaġġ til-ġdid. L-Onorevoli Jean Lambert, jekk jogħġbok. Grazzi tassew, Sur President, u nixin ringrazzja wkoll ir rapporter għal-rida tiegħu anke biex jilqa l-amendi li tres u jien nista' nikkonferma li fuq l-amenda tana 15 aħna lesti li nilqaw din undaħlu din ir-referenza li ġiet proposta aħna palissa f f'diskussjonijiet dwar eh, bidliet li mhumiex sostentivi għal għall-amenda 18-19 u naħseb hemm amenda oħra wkoll li tibda biċċa minn testa rapport f'dan il-komitat pero jena naħseb li hemm xewqa li nħolqu daqsxejn sfumaturi hawnhekk. Però aħna lest niddiskutu dan ukoll. Aħna kuntenti wkoll il-Kumitat tal-Impjik qed idaħħal punti marbuta ma' drittijiet fundamentali tal-bniedem din is-sena u nixi nitkellem kol daqxej dwar l-amenda 22 li semmit il-rapportew, ġifiri punt dwar sigurta soċjali u jina għattajt numru ta' żmien eh, nitkellmu fuq dan is-suġġett. Dwar dak li ġi diskuss issa fuq il-benefiċċju ta', ta meta persuna tkun qiegħda u dak li jam l-istati membri rridu naraw ukoll li jkun hemm estensjoni ta' żmien anki minn perjodu ta' tlita l sitt xhur din hija xi ħaġa li eh, għadha tiġi diskussa bħalissa fuq eh, livell tal-istati membri, però jiena ħerqana biex ikon aktar diskussjonijiet u persważa li aħna nistgħu insibu xi ħaġa u eh, nieħu ftejn eh, f'dan il-komitat u nibatu anki sinjal tajb minn dan il-komitat. Hemm kollegi oħra li xiequ forsi jitkellmu? Le, mela komissjoni, Lanqas? Iva, le, le, tajb, mela. Sur rapporter, jekk joġbok. Forsi għal replika tiegħek, mod partikolari il sinjura Spell. Għandilek il-kelma. Köszönöm a szót, először is. Eh, Grazie tassir tali għattat il-kelma. L-ewel net nixtin ringrazzja l-kollegi għal-kontributi taħħom ta' dalodu. Jina ninsab kontent ħafna li kull kontribut li saret f'dan id-dibattitu sejra fl-istess direzzjoni. U għalek li sa nixtieq induru nirrispondi għal kwistjonijiet li ġew mistoqsija, kienem hemm żewġ mistoqsijiet mill-grupp tas soċjalisti, l-ewwel net kien hemm ukoll kwistjoni dwar il-direttiva orizzontali u mbagħad pereżempju kien hemm kwistjoni dwar persuna eh, jina pala persuna ta' eh, li neġ disabilita, eh, kompletament naċċetta din, din id-direttiva u toġobni u kol. Irridu naraw kif niproteġu, li niproċedu f'dan il-komitat. Forsi aħna rridu nassikuraw li niġbu l-attenzjoni fuq ċertu elementi f'dan il-grupp u naħdmu kol fl-imkien jina nixtieq insemmi wkoll amenda li ġiet semmija. Jiena nista' nappoġġa il-modifikazzjonijiet li intom qegħdin tipproponu. Naħseb li dinja kwistjoni pjuttost miftuħa u issa nistgħu eh, nikkonsidrawha indirizzata sabiex nwieġeb ukoll dak li qalet is-Sinjura Lambert. L-amenda orali li ġiet proposta minnaħa tagħha hija xi ħaġa li jiena nista' naċċetta. ġifri b'dan il-lingwaċ speċjali ġi propost, iva ħna rridu nħarsu lejn għamen da 15 ukoll u jina nsab konvinta li nistaw noħorġu braġunijiet siemni. U biex nala, kif diġa għattilkom, mill-31 amenda f'dan l-istadju hemm żewġ amendi li huma pjuttost problematiċi għaliex għadhom miftuħa, għadhom pendenti. U jiena ninsab ċerta però li fil-ġimat li ġejjin iż-żmien li għandna dispożizzjoni tagħna għandna nistgħu nilħu ftehim fuq denominatur komuni fuq dawn kwistjonijiet pendenti. Tajjeb wis, mela, għabbasi ta' dan inti se tara l-emendi ta' kompromess, u mbagħad fil-5 Deċembru neżaminaw biex nkun nistgħu nivvotaw u l-Kumitat Liber fis-16 jew l-17 ta' Diċembru blan illi morru għal-plenarja ta' jannar tal-2014. Mela, speċajna dan il-punt fuq l-aġenda tagħna u issa fl-24 se nażaminaw l-abbozz ta' opinjoni tal-Kommissjoni tagħna fuq ir-rapport tal-inizjattiva tal-Kummissjoni fuq il-pjan ta' azzjoni għall-industrija tal-azzar kompetittivo u sostenibbli fl-Ewropa. U l-abbozz tal-rapport huwa mfassal minn Patrick Le Hjarik illi se jressa is-sitt amendi ta' kompromess li ġew mfasslin mill-77 emendi li kien ġew imres għasu rapportana dilek il-kelma. Grazzi ħafna, Signora President. L-ewwel net nixtieq nirringrazzja dawk kollha illi parteċipaw biex ilaħmu dan il-parir kif fattint kien hemm 177 l-emenda. Għal ċerti numru tagħhom aħna ah, nistgħu naqblu għan tal-istess avvis u għal xi kwistjoni toħra għanna xi divergenzi Mela, se nibda b'dawk illi nistaw naqblu fuqhom, hemm konsens fuq il-raġunijiet, diffikultajiet, qegħdin naraw illi e, e, mħabba l-krizi dejjem il-livell imnaqqas, il-kompetittiva tal-pajjiżi produtturi, pajjiżi terzi, illi e, tajn il-produzzjoni tagħhom, illi mandomx l-istess standards ambientali u soċjali li għanna aħna fl-Unjoni Ewropea. Umbat il-prezz dejjem jola tal-enerġija, restrizzjonijiet għal esportazzjoni tal-materjal li huwa bżonn għal fabrikazzjoni tal-azzar u mbagħad l-investiment dan is-settur. Minn banda l-oħra aħna naqblu fuq il-fatt illi Meta nimportaw u aħna importaturi tal-azzar ma nistawx innaqsu il-produzzjoni tagħna. Għal daqstant, fuq dawn l-sfidi ta' zamma ta' żvilupp tal-ħiliet esistenti, aħna għanna ftehim binna u koll fuq l-sfidi ta' taħriġ ta' riċerka u żvilupp kif ukoll il-tfittxija ta' materjal ġdid fil-proċess ta' produzzjoni biex nkun nistaw għadlu eh, uh, l-enerġija u nirrispettaw u ntejbu l-ambjent. It-tieni sensila ta' kummenti kulħadd jaqbel illi hemm eh, stennijiet kbar fuq il-pjan tal-azzar kif ġi propost minnaħa tal-Kummissjoni. Imma aħna tal-parir illi il-politiki tal-Unjoni Ewropea hemm bżonn ikunu mobilizzati niġi għattilet sensiela ta' kwistjonijiet u hawnhekk. Forsi ngħid inqas ta' kunsens anke jekk qed nuża forsi kelma b'saħħitha wisq fuq l-arnuna tal-istati. Nafu illi hemm dibattiti fuq din il-kwistjoni anki internament fil-Kummissjoni Ewropea stess għaddej dibattitu fuq dan anka l-aħħar darba għadna li hemm ċertu produzzjoni bħal aluminium per eżempju fejn hemm awtorizzazzjonijiet tal-għajnuna tal-Istat waqt illi għall-azzar kważi projbit u għalhekk għal ċerti minna nikkonsidraw illi jekk hemm awtorizzazzjoni ehm, mill komissjoni Ewropea se jkun hemm eh, tawwiċ u se bidlu xi ftit l-affarijiet pal prezzijiet u għalina tal-idea kważi illi hemm bżonn illi nkunu luċidi konna moħħna ċar fuq dak li nixtiequ pajjiżi kbar ikomplu jgħinu l-produzzjoni tal-azzar tagħhom waqt mill-banda l-oħra ma narax kif jew għaliex l-iktar ċerti produzzjonijiet ikunu mejjuna u oħrajn le. U għalhekk hemm bżonn illi nevitaw xi tip ta' effett pervers li qed naraw mill-emendi imma naħseb illi l-Kummissjoni tagħna se tagħmel qatt pożittiv fil-qafas li nafu sew jekk nkunu nistaw naqblu fuq din il-proposta illi hija f'konformità ma' risoluzzjoni li aħna adottajna fi sessjoni plenari 10 ta' Diċembru tal-2012 illi talbet li diġà nikkonsidraw din l-industrija tal-azzar u għalhekk nistgħu forsi nsejsu ruħna fuq fuq eh, dan il-ftim, sa fuq dialogu soċjali, l-aħħar punt aħna nsistejna biex l ispetu tal-opinjoni li votajna fuq u fl-imkien ma Alessandro Serkas edin proponu illi nitkelmu fuq it-test ukoll fuq dan l-aspet u għalek fl-ewwel verżjoni. Aħna kena l-ewwel verżjoni ta' kompromess li kella bħala għan illi tiġbor il-suġġerimenti kollha u illi tejbu il-test jipermettu d-dibattitu issa fuq il-punti fejn ma tantx naqblu. Nissuġġerixxi illi insibu forsi fejn nistgħu naqblu fl-interess ġenerali tal-produzzjoni tal-azzar, tal impjiegi u tal-ħaddiema f'dan is-settur. U hekk inkunu nistgħu eh, skont il-dibattu li se jkollna forsi nqasmu suġġerimenti ġodda u ovvjament kulħadd ikun nista' eh, forsi jagħti daqqatit biex inkunu nistgħu ntejbu t-test. Grazzi ħafna. Alors, uh, Sarje Sarja. Mela, grazie ħafna. Sara Sarja. Thank you, Madam. Grazie tassu, Signor President. Jien naħseb li aħna l-kon nistaw naqblu l-pjantazzjoni issa hija meħtieġa sabiex nejnu l-nistrija tal-azzar tagħna fi dan l-Unjoni Ewropea u għalhekk jien nsab daxin konfuża li r-rapporter mhux qiegħda tisħaq l-aktar fatturi importanti sabiex tejn l-industrija tal-assar fir-rapport tiegħu u anki fir-rapport tiegħu. U għalhekk qed nara dawn il-kompromessi rridu naraw kif niddiskutu fuq dawn il-punti għaliex inkella ma nistax ngħid li l-gruppi tal-PPS se kuna din jappoġawom. Nixi nibda billi nitkellem fuq kompromess A. Li ta' bilħa qed jitfaħ tija fuq l-amministrazzjoni tal-fabriki, anki l-amministrazzjoni tal-profit għaspiża ta' salari. Din hija sentenza li jiena nista' naqbel dwara. Aħna nafu l-ispejs tal-enerġija kif ukoll il-politika ta' klima fl-Unjoni Ewropea hija tali li tkun qed titlob wisminħa tal-industrija tal-azzar, aħna tantx konna daqshekk koerenti fil-politika tagħna. Kif Kifat mod tajjeb fiħdan l-Unjoni Ewropea opinjonijiet differenti anke fil-Kommissjoni dwar kif aħna għandna nimxu l-qoddim. li ikollu impatt qawwi fuq l-industrija u jina naħseb li tajb li nisħu dawn l-affarijiet u mux nitfaħtija fuq l-amministrazzjoni. Ma nafx minn fejġeja din ħtija u najdu li l-amministrazzjoni tifxħet l-attenzjoni fuq il-profitti. Jina perswaza li l-industrija kollha tipprova xi mod jew ieħor eh, tissopravvivi f'dan l-ambjent li għandna issa, speċjalment għal din l-industrija, kompromess B. Dan irid jiġi kjarifikat issa jgħat b'lingwaġġ daqshekk kompless issa rridu nippruvaw naraw x'inhu ta' dan il-kompromess B. Hawnhekk għandna wkoll ħafna eh, għanna situazzjoni fejt naraw li fuq min ħan itfaw l-ħtija, din hija xaġa però li rridu nisqu fuq, però rridu nirristrutturaw dan il-kompromess be għax ma tantx nista' nifhem eżattament x'inhu il-punt prinċipali li qed nippruvaw nisqu fuq u hawnhekk dan il-kompromess be Jekk jiena qed nifhem tajjeb ukoll l-Unjoni Ewropea għandha strumenti u daw mandom xieġu użati għal investiment minn ġdid u wissa tajt il-rapporter li għanna nużaw dawn l-istrumenti għal investiment minn ġdid. Fl-istess waqt aħna edin natu l-ħtija l-istati barra l-Unjoni Ewropea u għalek aħna irridu nirriflettu dwar kif nistaw nirristrutturaw dan il-kompromess kollu kemmu. Umbat kompromess ċe, il-PPE ma jistawx jaqblu mal-fat li nintroduċu lażla għal eh, public takeovers, din hija xi ħaġa li eh, ġem il-passat jina nista nappoġġa din it-tip ta' din it-tip ta' sentenza hawnhekk, kompromess de hawnhekk aħna rridu nħarsu li dan l-aspett ukoll għandna xi riservi kol dwar dan. bat hemm kompromess E. Dan forsi l-aktar kompromess aċċettabbli għalina. Però hemm żball hemmhekk. Hemmhekk qed ngħidu trading imma aħna qed ngħidu training, ġifri taħriġ mhux kummerċ. Issa fuq kompromess xtieq nara fejn minn fejn ġejha l-istatistika għaliex ta' bilħaq hemm sqarrija pjuttost b'saħħitha li qiegħda tgħid li il-ħaddima fis-settur tal-azzar qegħdin niktar fil-periklu jespermenzaw stress fuq ix-xogħol u anki li jkunu esposti għal riski fiżiċi u anki problemi tas-saħħa. Jekk dawn din l-istatistika nistgħu impoġġuha hawn ġew dan ir-rapport biex nuru eżattament x'qed dan l-istudju u x'inhuma r-riżultati naħseb tkun ħaġa tajba xinkellek ma nagħmlux hekk din ħatkun bis opinjoni. Kif qal ir rapporter ukoll għanna ħafna xogħol qudiemna u jina kuntenta li nristruttura dan kollu. Pero jina unek tajtkom l-opinjoni tijaj dwar dan kollu kif xol għandu jisir, pero fil-bqija ma nistax nappoġġa dawn l-amendi, e kif inuma prezentament, grazzi. Uh, Phil Bignon, puis Frédéric Dardenne. Yes, I, I also tabled. Sitta sew, kolla korresat numru ta' punti rigward dak li għat fil-konsiderazzjoni ta' l-opinjon, la bossa opinjoni, l-ewel net nishtiq najt li namer, nixin namer referenza għal amendi oħra, diffikultajiet li affaċċaw dan il-settur, nixin nirringrazzja l-rapporter tal-laqa dan il-punt, naħseb għalek aħna nistaw naċċettaw dan il-kompromess. Signora Sajjar għamlet ukoll referenza dwar il-fat li aħna marridux nitforsi kollha fuq l-amministrazzjoni u mbagħad għandna wkoll l-istrumenti tal-Unjoni dawn iridu jużaw jiġu użatu mal-effiċenza tal-enerġija, taħriġ kif ukoll anki għall-impjieg. Dan diġà intlaqaf kompromess B però xorta waħda għandi iktar kommenti fuq kompromess B għandna aktar xogħol x'nagħmlu f'dan l-aspett. Fuq il-regoli dwar lajnuna mill-istat, irridu nassikuraw li il-regoli dwar lajnuna mill-istat E, e, e, irridu forsi jistaw jiġu reveduti, ma naħsibx li dawn huwa l-aħjar mod kif nistaw inħarsu l-ħaddiema li huma marbuta wkoll fl-amministrazzjoni dwar it-teħid ta' deċiżjoni dwar il-kumpanija, ma nafx jekk nistax napproċċja dan il-kompromess għalmelu mhux fil-pożizzjoni kif qiegħed bħalissa fuq kompromess de. Aħna nipreferu li immorru lura e kif insibu fil-rapport ta' inizjattiva propja, ċfiri palat legali. Amenda 16 hija wkoll koperta b'mod tajjeb u tagħmel ukoll punt importanti dwar il-futur tal-industrija tal-azzar. ġifri da sa ċertu punt huwa aċċettabbli. Kompromess F dan il-lingwaġġ dwar dwar jekk il-kelma stressful ix adattata hawnhekk ma nafx hekk din qed iżid eh, xi valur miżjut hawnhekk jien naħseb sur sajjar saħaq punt tajjeb u ma nafx minn fejn ġejja l-istatistika. Għalhekk għandna aktar xorx nagħmlu f'dan ir-rispett, dan ir-rigward u forsi nkun nistgħu nieħu kompromess iktar quddiem. Frederic Danda. Merci Président. Je tiens tout d'abord à remercier le, le rapporteur. Grazzi ħafna, Signora President, fuq din il-proposta ta' kompromess u fuq dawn is-sintasi jiena l-ewwel net nixtieq nitkellem fuq ċert elementi ta' l-elementi eh, ta' l-SND li jidru fit-test se naraw kif huma appoġġati jew le mill-gruppi differenti element importanti huwa referenza għad dialogu soċjali mod partikolari għal rapport ta' Alejandro Serkas. Hemm eh, element li huwa importanti għalina illi jkun hemm politika tassow speċjalment eh, fil-qasam tal-azzara vek budget importanti fuq livell komunitarju b'regoli interni illi permettu illi ikunem u koll appoċ publiku jekk ikunem bżon illi nixprunaw dan din l-industrija b'regoli ġifiri l-iktar fuq eh, eh, mrata fuq id-dumping u fuq il-kompetitività biex nkunu nistgħu niddefendu ruħna. Apparti fuq dawn l-emendi tal-kollegi tiegħi illi probabbilment naħseb illi nkun nista' nappoġġa hemm żewġ forsi temi illi ma ġewx appoġġati mir-rapporter fil-esposizzjoni eh, ta' introduzzjoni huma l-liġijiet ambjentali na favur għax l-Unjoni Ewropea tippożizzjona ruħa f'ċertu ekwilibrju aħjar nkunu fl-avangwardja imma naħseb aħna qegħdin meta mqabla ma' żoni ekonomiċi dinjin u naħseb illi mhux suppost tkun ossessjoni tagħna f'settur bħal dan element ieħor fuq il-xol f'din l-industrija tal-azzajna xiftit surpris minħabba ċerti emendi, speċjalment 69 u 70 ishom jirrifjutaw li din tiġi konsidrata fl-istrateġija tas-sigurtà fuq il-post tax-xogħol jew is-servizz pubbliku tal-pensjonijiet. Issa biex nasal għal elementi ta' kompromess ġeneralment nista' nkun favorevoli għal eh, proġetta abbozz ta' kompromess kif qalu l-kollegi hemm bżonn li forsi hemm bżonn jkunu mtejba fasla mill-ġdid dawn huma proposti fuq nistgħu fuqhom nistgħu naħdmu sew. Grazzi ħafna. Grazzi Gilles Lambert. Grazzi tassew, jina fil-fat minni xixxadu għawna, kallis mux għada fosna, pero issa kontet naqra daqxejn u għandi zewċ mistoqsijiet rigward il-kamp ta' applikazzjoni ta' uħut minn dawla mendi. Naf li dinja kwistjoni li xi dabi titfaċċa. Pero jina jidir li li jem numru ta' mendi forsi jkunu tajbin li jaqaw kiku taħt il-Komitat tal-Ambjent jew il-Komitat tal-Industrija. Hawnhekk aħna nixtu l-attenzjoni fuq kwistjonijiet marbuta ma l-amministrazzjoni u taħriġ, pero id-dimensjoni ta' taħriġ hija koperta b'mod tajjeb eh, fl-amendi hawnhekk. U bat għandna kwistjonijiet dwar regoli tal-għajnuna mill-istat, eh, ovvjament ser ikun hemm differenti, mintom se tkunu sorpriżi dwar il-perspettivi differenti mill-gruppi differenti. Pero hawnhekk nix nitlob ir-rapporter dwar x'inhu l proposti tiegħu dwar il-kamp ta' applikazzjoni ta' uħud minn dawn l amendi grazzi. Tajb wis, nirringrazzjak mela sanna til-kelma l-lura l-rapporter. Nix nixbet l-attenzjoni li aħna għawnek għamilna bosta xol fejn aħna u kola mendajna l-proposta tal-Kummissjoni fuq il-Fond ta' Ġustament eh, Globali u anki l-impatt fuq uh, min ħaddem il-ħaddiema, skużawni, għaliex forsi settur li pjant jista' jkun f'diffikultà. Eh, ovvjament, da importanti ħafna f'kuntest tal-azzar, pero f'termini ġenerali hemm proċess li qed fisseħ u aħna kommentajna fuq u dinja xi ħaġa li aħna rridu indaħlu kol f'din l-opinjoni. Ovvjament il-pjantazzjoni minnaħa tal-Kummissjoni qed u qed tisħaq fuq affarijiet oħra. Pero ovvjament huwa wkoll mill-rapport ta' Leandro Serkas u tajb li nniżlu dan l-aspett hawnhekk ukoll jew għalmenu nikkommentaw kemm xejn fuq dan id-dokument. Jiena s'issa ma risaċ numru ta' amendi, però jekk aħna rridu forsi xaħat ikun jista jagħmel xi amenda eh, bħala amenda orali. Rapporter xi kommenta? Li l-Kummissjoni tixtieq kommenta? il komissjoni mela jogħġbok. Grazzi tassew sena President, jiena tajt li x-President tajt li Chairwoman. Grazzi sew. Il-Kummissjoni ser tatikom ftit informazzjoni fatwali rigward l-involviment tal-imsiba soċjali jiena nixtieq naqsam ma'kom il-fat li illum aħna tikkolna l-ewwel laqgħa ta' tħejja għal grupp ta' ħidma tal livello dwar l-azzar u anki il-trade unions huma membri flimkien mal-industrija minħabba l-fat li kummissjoni ħadet l-impenn li tinvolvi wkoll imsiba soċjali fuq l-implementazzjoni tal-pjantazzjoni. Mbagħad it-tieni punt fuq l mill-Istat Jina għawnek nixiq naqsam ma'kom il-fat li kif semmejtu intom stess fl-amendi hemm konsultazzjoni pubblika li għaddejja fuq eh, l-istrutturar tal-lajnuna mill-istat kif li t rapporteru kol hemm ħafna dibattitu intern li għaddej minnaħat mal-Kommissjoni u l-konsultazzjoni pubblika ser kum miftuħa sal-31 ta' Diċembru din is-sena u għalhekk ma naħsibx li ser ikun hemm aktar aħbar qabel l-ewwel tliet xhur jew erba' xhur tas-sena. U għalhekk intom tafu li l-industrija tal-azzar tista' benefika minn żewġ tipi ta' għajnuna mill-istat ġifri dik tal-ambjent kif ukoll minnaħa tal-għajnuna mill-istat dwar riċerka u żvilupp. U mbagħad dwar l-istrutturar ta' dialogu aħna qed nafsu li naraw li jkun hemm dialogu soċjali u naqsam ukoll magħkom l-informazzjoni li hekk ser ikun hemm laqa laqa li ser issir fil-12 ta' Diċembru dialogu soċjali tal dwar l-azzar bej l-imsiba soċjali u anki rappresentanti tal-Kummissjoni. U madana kollu l-unika ħaġa li aħna ma naqblux fuqa u għal-fat li l-Kummissjoni mod ġenerali ma taqbilx li l-fat li nsemmu kwistjoni orizzontali bħal proposta leġislazzjoni fuq il-parteċipazzjoni ta' min tal-ħaddiema ta fuq uh, miżuri settorjali minħabba l-fat li għanna l-pjan dwar l-azzar. Nitkellmu kwa dwar aspetti soċjali u nixin nasammakom il-fat li l-qafas ta' kwalità l-anticipazzjoni ta' bidla u ristrutturar insibuha fl-aġenda tal-Kommissjoni għal-10 ta' Diċembru u li kemm il-Kunsill dwar il-ħiliet u l-Alleanza għal-ħiliet nidu kol eh, talba u għalek din se talaq f'jannar nix najdilkom daw setturi differenti u l-pjantazzjoni qed tiġi implementata minna tal-Kommissjoni palissa, grazzi. Grazzi. Grazie. Mela nerġaw nisimgħu minn anti-rapporter issa. Biex jikkommenta jekk fuq dak li qalet il-Kommissjoni fuq il-leġislazzjoni orizzontali u ristrutturazzjoni. u l-fatt li memx lokal approċ settoriali. Eh, teoretikament jista' jkun da, però fil-prassi le, għax hemm ħafna eżempi illi insibu ruħna f'sitwazzjoni fejn il-Kummissjoni użat leġislazzjoni settoriali biex titratta kwistjonijiet illi setgħu ġew trattati b'direttiva AFAS, per eżempju fis-servizzi pubbliċi. U U l-kwestjoni tal-informazzjoni, konsultazzjoni mal-ħaddima din hija kwestjoni orizzontali, però eh, ma ġietx trattata f'kontest orizzontali, ġiet trattata anki b'leġislazzjoni specifika. Għal daqstant huwa veru li għandna dawn il-prinċipju, però mhux dejjem huma koperti fil-leġislazzjoni orizzontali. Nishti anki nirringrazzja lil Jean Lambert għax ħafna mill-emendi illi ġew imresqa minn li 12 eh, ta' Sarja Sajja u Frederik Dardan probabilment se jiġu konsiderati inammissibli meta jiġu eżaminati bid-dettal, fid-dettal minnaħa ta' segretarjat sakemm ma jiġux emendi uh, eh, ulterjorment b'emendi orali u bekk ikunu jistaw jisiru kompatibli bil-mandat tal-grupp tagħna. E, rapporter, grazzi. Jiena nishtejn nirringrazzja il-daw kolla li kontribwew għal din id-diskussjoni dal-ħodu u nirringrazzjahom anki għas suġġerimenti li għamluli dawn dawn mumiex emendi ta' kompromess ġa preparati. Ija sintesi ta' ħafna minn emendi li ġew eh, prezentati. Għanna xie kompromessi oqsfa li huma bazi biex bihom un mbagħad niproponu proponu emmendi ta' kompromess. Din hija opinjoni fuq l-opinjoni tal-għajnuna tal-Istat. E, din hija waħda fost ħafna opinjonijiet. U testa tiġi prezentata anki f'dan il-format fil-plenarja bħala opinjoni mill-komitat tagħna. U mbagħad ukoll hemm kwestjoni mal-produzzjoni fl-Unjoni Ewropea Kultant nisma li nis jitkelmu fuq il-protezzjoni soċjali, protezzjoni ambientali illi eh, hija e, leġislata hawnhekk u l-impatt negativ li jista' jkollna fuq l-industrija tagħna. Però jiena ma naħsibx li din għandna missuha aħna. Jiena naħseb illi meta nqisu s-sitwazzjoni li qegħdin fiha, tista tkun argument tajjeb, però l-opinjoni tagħna bla dubju għandha tkun ikkonċentrata fuq il-produzzjoni ta' test eh, għal uh, biex ikonna l-aħjar kondizjonijiet ta' ħaddima ta' produzzjoni fuq dak li għandu xjaqsam mal-saħħa u s-sikurtà. U Kien hemm pjan li ġi mixtri u l idea kienet illi eh, jirrispetta aħjar dawn il-ħtiġijiet ta' saħħa u sikurta u kien propju l-propietarju illi ħadem kontra. Jina naf kemm huwa diffiċli. Huwa ovvju illi il-propietarju għandu ċerti għanijiet, però mhux dejjem dawn jikkoinċidu ma' Ah, oħrajn, għaxu dak li interessa huwa li jolli l-produzzjoni u e, jgħamil l-iktar profit possibli. Però emżon nkunu realistiċi u jina nkun a favur tal-approċ ta' Signora Berez u li nifukaw fuq l-emendi potenzjali għal proposta illi nistaw aħna inresqu forsi għabazi anki tal-font ta' glob aġustament tal-globalizzazzjoni u naraw x'nistgħu niksbu fuq dak li għandu x'jaqsam mal-ambjent soċjali, ekonomiku, ambientali. Aħna kan nitkellmu fuq kwistjonijiet anki tal-stress, eċetera, u sostenibilità tal-impigi fejn nistaw insibu pont tatlu biex nibbażaw ruħna fuqu. Jira minix senajti li dawn mumiex importanti. Jekk intkom tridu ikunu inklużi hawnhekk nistgħu naħdmu fuq. Grazzi ħafna. Fil-fatt għandkom xi ġranet ta' dispożizzjoni tagħkom għax aħna se nibataw fuq la bozz ta' opinjoni il-5 ta' Deċembru. Ma mhux se jkollna diskussjoni iktar fuq il-kompromess. Hemm bżonn nivotaw mod dirett il-Kummissjoni mela. Issa aħna spiċajna dan il-punt fl-aġenda tagħna u issa ngħaddi l-kelma. Punt 25 fuq in-negozjati mal kunsill dwar klassifikazzjoni l-ittikettar u l-imballaġġ ta' sustanzi u it-taħt li l-rapporter Sari Assajar. Thank you, Madam Chair. We... Grazie, President. Aħna kienna trialogu tajb ħafna u nishti eh, najd li kien anki qasir il bieraħ flaxija mal-Kunsillu mal-Kommissjoni għax din hija kwistjoni teknika ħafna għal daqstant ma kienx hemm eh, linji politiċi, diskussjonijiet politiċi bejn il-gruppi għaliex aħna konna edin naqblu u aħna zammejna l-pożizzjoni tal-Parlament per eżempju eh, għal-parlament kien importanti ħafna l-ewwel premessa illi nistgħu ngħidu fil-bidu illi l-istandards ta' saħħa u sikurta mandomx jiġu konsiderati limitati, eh, limiti, għax huma drittijiet fondamentali għal setturi kollha. U forsi dana kien liktar stqarrija politika li kellna. Barra minn hekk kumbat eh, ix-xogħol tagħna eh, b'mod so u nitama li għal dawk li se jkollhom jużawa din il-leġislazzjoni nitama li il-riżultat se jkun iktar ċar milli kien qabel. Jiena fimt minnaħa tal-Kunsill illi se jagħmlu l-koreper fl-4 ta' Deċembru u dan jfisser illi il-votazzjoni tagħna tista' tkun mhux l-għada imma il-ġimgħa ta' wara. ċe pratikament fil-laqalimis tal-Komitat tal-Impjegi. tal komitat tal impjegi Il-riżultat kien tajjeb u nistgħu nimxu l qudiem b'dan il-mod. Grazzi. Hemm mistoqsijiet fuq ir-riżultat ta' dawn in-negozjati le mela kif fimtu dawn huma negozjati ta' trialogu forsi iktar ma jkun tekniku is-suġġett iktar naslu għal ftehim, ma nafx, mela. Imma hemm bżonn li nitkellmu fuq trialogu ieħor illi mhux konkluż qegħdin nitkellmu hawnhekk fuq in-negozjati mal-Kunsill fuq il-Fond Ewropew ta' għajnuna għal min huwa iktar fil-bżonn u jien ngħaddi l-kelma lill-rapporter eh, Emer Costello biex nkunu nafu ġara wara t trialogu Signora Rapporter, għandilek il-kelma. Thank you, Chair. Grazie. Iva, kif inti għat aħna kellna tielet trialogu fuq il-font għal dawk li huma l-iktar fil-bżon il-ġimgħa li għaddit fi Strasburgu. U ħana qed nittamaw eh, nikonkluduħ dan il-dialogu eh, nar il-ħamis. Nishtieni ringrazzja l-gruppi eh, kollha u l-istaff kollu għall-assistenza li tawna kien hemm anki numru ta' laqat tekniċi u l-assistenti enuna biex naġlu fil-proċess. Kif diġa' għadna fil-rapport il kunsil ħareċ bi proposti differenti u ġodda fuq dak li għandu xieqsam mal-programm. L-aspet principali kien il-proposta għal program ġdid operativ għal ċerti attivitajiet soċjali ġodda u dan għal dawk il-pajizi illi ma jridux jagħmlu distribuzzjoni tal-għajnuna l-ikel. U aħna konna se naċċettaw dan għabbażi ta' l-ewwel illi l-attivitajiet soċjali mhux se jirdopjaw uh, eh, fuq l-attivitajiet tal-fond soċjali u anki fl-istess ħin biex niżguraw illi il-programm operattiv eh, ikun immirat mod esklużiv għal dawk li huma l-iktar fil bżon U aħna kontenti u sodisfatti bil-assikurazzjoni tu garanziji li tawna u aħna nistaw naċċettaw dawn il-garanziji kollha u naħsbu li se jkun se tkun soluzzjoni tajjeb. Anki qabel jiena ġa għat illi kon edin nħarsu lejn l-allokazzjonijiet tal-budget u aħna kontenti najdu il-komitat u il eh, tal-Kunsill ta' 3 biljuni u nofs eh, ġew aċċettati. Il-arranġamenti transizjonali u koll, il-Parlament kien maqut u zgura li xieħut mill-oqsma importanti fejn għamilna bidliet tal proposta tal kummissjoni jinżammu intatti u l-iktar ħaġa importanti għalina kienet il-prinċipju tal-pa tal nisħubija l-involviment tal-partit interessati u nizguraw li da din il-parteċipazzjoni ma tkunx dilwita. Aħna mħasbin ukoll li xeħut mill-proposti fuq il-kwistjoni tad donazzjonijiet tal-ikel eh, tal-ajnuna fl-ikel jew ikel li eh, se jinħela nkella eh, u fuq dan aħna qed nippruvaw naħdmu fuq proposti li jistgħu jipproteġġu l-proposti tal-Parlament ukoll. Qed qed naraw anki kif nistgħu niżviluppaw sinerġiji anki mal-inizjattivi ta' dita eh, eh, li tagħmel tajjeb eh, u aħna nixtiequ niżguraw illi il dawk li jirċevu l-benefiċċji ma jkollhomx wis pisijiet amministrativi u fl-istess ħin ikunu jistgħu jiżviluppaw sinerġiji ma' dawn l-osma kollha. Grazzi lilek ukoll President u anki fuq kwestjoni tal-atti delegati u atti ta' implementazzjoni, aħna edin ners u lejn soluzzjoni f'ħafna mill-problemi illi kellna fuq dawn il-kwestjonijiet. U naħseb illi sejr nexxinna insibu ftejm għadna għat nistennew xi karifika dawn u lem. Umbat fuq il-kwestjoni tal-kwestjoni li ġiti diskussa fid-dettal fl-aħħar komitat tal impiegi eh, ċo il kwestjoni tal-tkabir soċjali, kienem appoċ eh, konsiderevoli eh, fl-ħar laqa illi se nesploraw dan il-qasam. U aħna kena rezistenza kbira kemm il komissjoni kif ukoll mill-Kunsill għal din l-idea. U l komissjoni eh, se tipprepara nota, abbozz ta' nota fu l-artikoli li rigwardaw din il-kwistjoni partikolari. Kif diġat, President, aħna et nisperaw illi konna l-aħħar trialogu nar il-ħamis hemm xi kwistjoni tek tekniċi li għat ridu eh, nimeditaw fuqom, pero il-ħin huwa importanti ħafna f'dan il-programm għax iridu nkunu zguri, iridu eh, nizguraw li l-programm jiġi operattiv mill-aktar kmini possibli eh, u nishti u li l-NGOs se jkollhom assikurazzjoni ta' appoċ minn dan il-fond. Tajb wes, mela mistoqsijiet jek għaxufkom? Grazie President, u grazzi anki tal-ispiegazzjoni. Jien għandi mistoqsija għaliex eh, l-MFF ġi ritardat u anki il-negozjati b'dan il-font il-ġdid. Inti taħseb li hemm xi periklu illi issa se jkun hemm xi eh, żmien twil qabel ma jibda il-programm fuq livell grassroots eh, u mumiex lesti jibdew f'jannar u kemm se jkollna nipposponu eh, u fl-istati membri naturalment kemm se jkunu f'pożizzjoni li jimplementawa malajr. E, inti taħseb li se jkun hemm distanza kbira ta' żmien? Hemm kwistjonijiet oħra? Ma nagħmlu ħabtris. Senior Porter. Ok, thank Grazie tal-mistoqsija. Aħna et nistudjaw arranġamenti ta' tranzizjoni u il-proposta hija illi l-ispiża se tkun eh, lesta minn Deċembru ta' din is-sena u dan għajfisser li l-istati membri diġa qed jippreparaw il-programmi tagħhom. Ikunx e ikun il tkun tkun meta tkun l-adozzjoni tal-programm. E, l-eligibilità tal-fondi se jkunu mill-ewwel ta' Deċembru, anke l-istati membri huma informati fuq da e, hija e kwistjoni ta' finanza, però naħseb illi <coughs> la darba aħna nkunu żguri li l-proposta ħataddi malajr mhux se jkun hemm eh, problemi eh, bil-NGOs eh, u din hija kienet ħaġa illi, konna mħasbin fuqha biex naġlu trealogu ħalli n-negozjati nispiċċaw. Wara li ta' eżatt. Mela, ta' l-istat eżatt ta' negozjati dan il-proċess fit-trialogu veru li d-delegazzjoni ta' parlament insistit ħafna biex dan il-mekanizmu ta' transizzjoni ikun jista ehm, jaqdid miru u iwassal l-istati membri li kolom pressjoni kbira għax bekk eh, biex natu bidu għal kampanji li ġejjin stati membri hemm bżonn li komplu jżommu l pols fuq din id-direttiva kif ukoll għat-tlestija tal-implementazzjoni naħseb din hija xi ħaġa li l-istati membri diġà għaddew minnha minħabba l-bażz leġislattiva. U din id-derba punt partikolari ovvjament imma kif qalet ir-rapporter eh, ġiet eh, konsidrat eh, mid-dispożizzjoni li aħna adottajna bħala perjodu ta' tranzizzjoni. Tajpwis, mela jekk memx mistoqsijiet oħra, spiċċajna x-xogħol tagħna u nerġgħu nintaqgħu fil-Kommissjoni il-5 u d-9 ta' Diċembru. Grazzi lilkom il-kol.